Dear colleagues, good morning. Ziz kollegi, l-odwa tajba. Nistaw nibdew bil-laqa tana. Eh, iva, tista titkellem tik il-mikrofonu. Jiddispjaċini sur President, però jiena xtaqt najt li la għawn l-Onorevoli Pervan xmana aħna irċevejna il-lista ta' votazzjonijiet li se jkollna s-istatajn u nofs fuq il-rapport Beres, il-lista ta' votazzjonijiet hija ta' 75 paġna. Jena ma naħsibx li jagħmel sens illi eh, naħdmu fuq u għalli xie mandiċ ċans nħarsan il rezultati u għalek nishti nipposponu l-votazzjoni fuq dan il-rapport għalli xina naħseb illi inti tasallek l-lista ta' votazzjoni t-satina nofsta fil-ħodu fuq kwistjoni da' sekk importanti tal-governanza ekonomika dejjem minn żmien jaħraq bħalissa fuq dan il-sujġet jiena ma jistax ikun u lanqas irrid nerfa responsabilta li eh, niddiskuti fl-imkien mal-kollegi tiegħi f'daqshekk għal sejx żmien fuq dan il-vot. U għalhekk nixtieq nitlob li dan il-suġġett ma jiġix diskuss illum fil-votazzjoni. Grazzi, nifem il-punt tijak, iżda sa fejna kolli najt illi il-kompromess ilu li tqassam u dak li għanna ġdijt fil-lista ta' votazzjoni li għanna l-lum u għal l-emendi u xinu għu kopertu xmux. Eh, ma nix biex nħidu deċizjoni jissa, aħna dattajna l-agenda, iġifiri sa jkollna nkomplu. Imma tista, il-punt teġa tres u aktar tard, imma din id-deċizjoni ma nistawx noħduha bħalissa, nieħdu nota tal-Sur Gigold, iva din hija deċizjoni tiegħek u l kustjoni ta' lema votazzjonijiet li ma affarijiet jiġu votati fuqhom u li ma le dan tagħmel differenza kbira għalli xċert affarijiet ma nistgħu nivvotaw fuqhom xorta waħda u għalhekk dan jagħmel differenza kbira biex wieħed ikun jista' jieħu pożizzjoni eh, responsabbli matul id-deċiżjonijiet li jridu jieħdu. Iżda din hija deċiżjoni tiegħek nista' nerġa' naqjimha aktar tard, imma nixtieq li terġgħu tikkonsidraw eh, u taħsbu għasew jek dinix proċedura demokratika tajba. Grazzi, Iva, ħadd nota tal-pod tiegħek. Naddu mela għal punt numru 7 li huwa skrutinju ta' atti delegati u miżuri ta' implementazzjoni. Illum ħanifukaw fuq l FID u l FIR. Għanna zewċ atti delegati, abbosta ta' delegati, u se nifukaw fuqom. U anke fuq l-standards tekniċi. Għalek din hija diskussjoni li qed issir fuq taqbel ma jkollna l-finalizzazzjoni ta' latti delegati. Nixtieq nieħu din l-opportunità wkoll biex nilqa' il-ftehim informali fuq ir-reviżjoni legali ta' dan l-abbozz li għanda lan li tnaqqas il-problemi li aħna kellna fil-passat fuq anke tibdiliet tekniċi li jistaw waslu għal ċertu dewmenu għalek imbagħad intawlu il-perjodu li fih jistgħu jsiru oġġezzjonijiet. Iżda min-naħa l-oħra huwa ċar anke bħalma għalu ċertu membri dan għandu jsir għal raġunijiet tekniċi U il-Parlament ma jixtiqx illi ikunem kustjonijiet politiċi li jiġu drezzati b'dan il-mod. U bekk nkunu qegħdin naqsu it-trasparenza ta' bejn l-ezma u il-Kummissjoni. Nixtieq nilqaw wkoll is-Sur Martin Merlin, direttur tas-Suq Finanzjarji u u s-Sur Seven Mayor li huwa il-President ta' Ezma aqom f'dan il-Komitat Ekonomiku u anke l-rappreżentanti tal-Kommissjoni u delegazzjoni ta' Ezma nixtieq nistedinkom it-tnejn issa it-tnejn li jintom biex tagħtuna introduzzjoni qasira. Seba' minuti jekk jista' jkun. Grazzi sur President Lodwa Tajba. Aħna adottajna intom adottajtu MIFID 2 fl-2014 biex intejbu l-effiċjenza u l-integrità ta' swieq finanzjari. Dan jista' jintlaħaq bċertu għanijiet u baktar trasparenza fis swieq aktar kummerċ fuq eh, alternativi li huma regolati u li jinsaħħu koll impenji tal- G20 fil- fis-soq tad derivattivi nifaċilitaw l-aċċessu għal kapital għall smes insaħħu l-protezzjoni tal-investituri u inlaħqu anke ma l-iżviluppi teknoloġiċi permezz ta' regolamentazzjoni tal- high frequency trading. Dawn ir-regoli ġodda għandhom japplikaw sa mit tlieta ta' jannar 2017 u jekk inħarsu lejn l-atti delegati ġifiri atti li mumiex bazati fuq standards tekniċi vinkolanti frafduti mill-ezma, hemm erba oqsma prinċipali li fuqhom il-Kummissjoni u ezma permezz tal-grupp ta' esperti tal- fis finanzjari, finanzjarji, ir-relatur anke il- l-assistenza li għatul din nadmu fuq dan u dan se jkun importanti ħafna d-diskussjoni tagħna illum. L-ewwel qabel kollox irridu nieħdu deċiżjoni fuq numru ta' definizzjonijiet li huma importanti li nistabilixxu l-limiti adattati għal systematic internalizers u anke ikun eh, definizzjoni ta' eh, commodity derivatives irridu ukoll nistabilixxu regola għal kif għandu tiġi provduta data f'dak li għandu xaħsam mal-kumment u anke irridu nispeċifikaw regoli għal funzjonament tal-swiq ta' tkabira l-SMEs. Anke rridu nilħu ftejm fuq rapportar fuq li jisir fuq ċertu periodi u rabba rridu naqblu u kol fuq regoli adegwati fil-qasam ta' inducements. U nispeċifikaw taħt liema kondizjonijiet dawn huma permissibbli u niċċaraw ukoll f'liema sitwazzjonijiet ir-riċerka fl-investiment ma twassalx għal inducement. U għalhekk tista' tiġi indirizzata minn portfolio managers u advisors indipendenti aħna m'għandniex pożizzjoni finali dwar kif għandna nimxu fuq dan il-kwistjoni d-dibattitu tal-lum se jkun importanti biex nilħu deċiżjoni informali iżda hemm rieda li jintlaħaq konsens u naħdmu mal jista' jkun biex niprovdu trasparenza l parteċipanti fissu u l-awtoritajiet nazzjonali u anke biex dawn biex ikollna dati meta dawn jiswitlu fis-seħ. Jiena semmejt l-atti delegati, issa ngħaddi għall standards tekniċi vinkolanti. Hawnhekk il-Kommissjoni qed issegwu x-xogħol tal-eżma qegħdin nipparteċipaw f'dan ix-xogħol. Intom konxi tal xol għadej bejn fisma u esma biex ikollna reviżjoni legali bikrija f'ta' dawn is-standards tekniċi Dan qed isir bejn l-eżma bejn il-Kummissjoni biex niżguraw l-kwalità tal abbat ta' tfassil legali jkun f'konformità ma' t tal-komunità. Dan għamilni biex il-Bord ta' Supervizuri tal-eżma ikollhom eh, jagħtu l-aħħar opinjoni tagħhom l-aħħar kelma tagħhom qabel ma din tiġi adottata. U dan lanqas jirtira id-dritt tal-Kommissjoni biex tħares ċertu standards la darba dawn ikunu ġew imrest għall-Kommissjoni għall-adozzjoni ġifiri se nżommu il-proċess ta' integrità kif għanna fir-regolament ezma. fuq l-standard tekniċi vinkolanti, il-kustjonijiet prinċipali li edin natu partikolari għalihom huwa it-trasparenza qabel u wara li dawn jiġu kummerċati speċjalment fis-swieq tal-bonds. Aċċess mhux diskriminatorju għas CCBs u eh, possibiltajiet ta' kummerċ u anke algorithmic trading u limiti biex ġudefiniti attivitajiet anċillari fil-kontest ta' commodity derivatives. Dawn huma punti oħra li jridu niddiskutu l-lum. Nishtiq nirringrazzja l rapporter u l-shadow rapporter, il-Sur Ferber, il-Sinjura Swinburne, il-Sinjura Dodds, il-Sinjura Van Neuvenhuizen, il-Sur Gigold u il-Sur Damasi għal kontribuzzjonijiet eccellenti li huma taw. Importanti ħafna illi aħna nirħu l-anijiet tat-test li ġie adottat f'Ġunju tal-2014 mill-kolleġislaturi u għalhekk għandna bżonn miżur ta' implementazzjoni li tassew jipprovdu ċarezza. Ix-xogħol tagħna huwa importanti ħafna wkoll fl-isfond ta' l-anijiet politiċi biex noħol u unjoni ta' suq kapitali. U biex ninħu l-anijiet ta' xogħol u tkabbir dan il-mandat leġislattiv rridu nilħuq l-għaniet u koll li permess taħħom nistimulaw it kabir nżommu l-protezzjoni tal-investiment u nipromovu l-stabilta finanzjarja. U fl-istess ħin nżommu f'moħna l-effett kumulattiv li waslu għalih l-leġitazzjonijiet differenti kollha li ġew adottati u nevitaw kollum konsekwenzi li ma rridux. Aħna nemnu illi il-mifid ser jikontribuxi għal dawn l-anijiet u biex namlu dan il-mizuri ta' implementazzjoni li jdu jiġu finalizzati u dan huwa proċess importanti ħafna. U biex nikonkludi, Sur President, il-standards tekniċi vinkolanti għandhom jiġu adottati mill-10 settembru u l-atti delegati tal-Kommissjoni ser jiġu adottati mill-Kommissjoni probabbilment f'Settembru. Grazzi tassew li lek nati il-mikrofonu issa lil president ta' l-ESMA. Grazzi tassew, Sur President, membri tal-Parlament Ewropew, Signuri, Jiena onorat li ġejt mistriden mill-membri tal-ikon biex niprezenta xogħol tal-izma l mizuru ta' implementazzjoni taħt mifir 2 mifir u, u anka l-is skambji li kellna fi xogħol ta' skrutinju li għamilna fuq dan iż-żewġ biċċa ta' leġiżlazzjoni. Nixtieq nibda billi ngħid illi mifid tnejn u mifir huma l-aktar regolament importanti li għad kalla fideja l-ezma. Għaddejna minn zewċ rounds ta' konsultazzjonijiet pubbliċi u irċevejna eh, anke input mill-partit interessati kollha. Kellna u koll numru ta' smieħ fuq din l-leġislazzjoni. Aħna għadġornajna l-Parlament fuq il-kustjonijiet tekniċi. U l-lum nishtiq nifoka fuq tlet oqsma li l-aktar li qegħdin jirċivu importanti minn partit interessati u li huma pjuttost komplikati. Ġifiri non-equity transparency, commodity derivatives u testijiet għal entitajiet li mhux finanzjari. Mhux ser nikkommentaw fuq il-priġi tekniċi dan palissa fidejn il-Kommissjoni u għalek se nifoka fuq dawn it-tlet elementi tal-standards tekniċi. L-ewwel fuq ir-reġim ta' non ekwita trasparenti. Dan jinvolvi numru ta' klassi tassi u jinvolvi anke numru ta' limiti, inkluż dawk il klassi tassi biex jiżguraw li din is-sistema tkun tista' taħdem fil-verità. Fil fil għanna ħalisna lejn trade venues u trade repositories biex insibu soluzzjonijiet eh, li applikaw il-kollox, iżda ċorta waħda mux sensibu soluzzjoni li t-bilanċa trasparenza u l-ekwidità u li tissodisfa il-prioritajiet ta' dawk il-parteċipanti fissu. Infatti, l-opinjonijiet huma differenti dwar xinu għu perfett, iżda nixtieq nserħilkom moħħkom li aħna qegħdin nippruvaw insibu kompromessi li tassew jaħdmu u qegħdin nippruvaw nerġgħu nevalwaw ir-regoli tal-inikwità u imbagħad iridu nħarsu wkoll l-effiċenza tagħhom u dan huwa il-vantaġġ li nħarsu lejn standards tekniċi għaliex ikunu jibbazati fuq l-iżviluppi li jsiru fis-suq finanzjarji nista' nsarħilkom moħħkom li aħna għedin niprivaw nħarsu l-sistema aktar flessibli li tirrifletti eh, ħjar istu u jkollha data ta' kwalità tajba. Dan it-tip għandu jsir verità la darba mifir jiġi implementat. Il-trasparenti tas suq tal-bonds u kollu appunt jahra u eh, aħna naħsbu li riżultat ta' din il- revizjoni se tkun differenti minn dak li rajna fil-konsultazzjoni. Issa, fuq il-limitazzjonijiet fejn parti interessati huma imħazbin fuq affarijiet differenti ġejjin raġuni differenti. Il-kamp applikazzjoni tal-limitazzjonijiet huwa wiesa ħafna dan ivarja minn ċaġa li tkun kompletament l-istrateġi li eh, kwadata u affar toħra li ma jistawx għalhekk xi ħaġa waħda tapplika għal kollox ma tistax tkun soluzzjoni. Dan ifisser li ir-regolaturi nazzjonali jridu jistabilix dawn il-limiti jizda fl-istess ħin dawn id-deċiżjonijiet kollha jridu jiġu implementati wara li jkun hemm opinjoni mill-bord tal-iżma biex nizgraw li jkun hemm konsistenza u biex ikun hemm likwidità tal-kuntratti rilevanti u dawn jiġu konsidrati. It-tielet qasam illi u importanti huwa it-testijiet li jisiru biex ikun nafu jekk dan ikun xa tissir bħala mod anċilarja negozju tagħhom. L-ewwel tkun hemm analiżi tal-benefiċċju qabel ma l u se jkun hemm ukoll tibdiliet fil-proposti tal-iżma meta mqabla ma dak li ħarġu fil-konsultazzjoni nuqqas ta' dejta ta' kwalità tajba u ta' tħassib ukoll għalina dan xekkel l izviluppi li sajna nagħmlu. Issa se nħarsu lejn ukoll il-volunteers. Nixtieq nitkellem ukoll fuq dak li semmejt inti t introduzzjoni tiegħek biex nisħa fuq il-fatt li dan għandu x'jaqsam mal-kwalità teknika tat-test, mal-kwalità legali ta' dan it-test. Għana maħniex edin eh, najdu li dan ma jistax li lazim l komissju li ma jistax jibdlu femtom. għana konna mħazbin anka fil-passat meta kellna eh, differenza ta' opinjonijiet nittama nizommu din il-pozizjoni u nisħu fuq din il-kwalità legali biex nħaffu l-proċess kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi tassew lilek, nagħti issa l-mikrofonu lir-relaturi Sur Verber. Grazzi ħafna Sur President u grazzi ħafna l-Sur Major u l-Komissjoni ta' din il-prezentazzjoni. Nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni rib li aħna kellna, kienet kooperazzjoni tajba ħafna ma li kellna aħna ma leżma, aħna verament nixtieq ningrazzjakom ħabbar f'dol aħar ftit snin irnexxina li fuq ħafna pożizzjonijiet aħna stajna intejbu il-proposti iżda hemm bosta punti li dwarhom nistgħu naħdmu ħafna iktar. Nishtiq n-nsemmijom u koll. Nishtiq nejtu koll li apparti minnek il-kooperazzjoni tajba li kena mal-esma kienet siwi ħafna iżda kena xiftit problemi fuq xi proċeduri li fil-fatt rridu nsolvu. It-tolbuni e, nitolkom għazzi sabiex e, taħfruli maħabba li ħan itkellem daqxejn fittu, maħabba li għan bosta poddi nishtiq nsemmi s-likwidi għal bosta prodotti fost l-oħrajn. Jina naħseb li fil-fat fuq ħafna mill-punti aħna diġa ħdimna b'mod intensiv, iżda l-kummissjoni tixtieq biss tippreżenta żewġ pakketti kbar iżda aħna naħsbu li rridu nitkellmu fuq kollox minħabba fi pakketti leġislattivi oħrajn aħna qegħdin niddiskutu bosta punti fuq bazi individuali. Ma ħanibda bil-position limit, limit. naħseb li aħna issa qegħdin fitri sabiex nkunu nistaw nanalizzaw dawn il-limitazzjonijiet għal kull kontrat u nistabilixu dan il-limitu. E kif għal sur major, aħna għanna spiq likwidi ħafna u dawk il-mumiex likwidi f'dan il-qasam u fil-fat għanna iktar minn elf kontrat il-ledin li tkellmu dwaru, situazzjoni bħalissa li għanna fi dawn is-swieq mhijiex l-aħjar sitwazzjoni naf li hemm ċertu problemi prattiċi apparti minn hekk ukoll is-sitwazzjoni tal-esma qegħdin naraw illi għandna perċentwal ta' 25 fil-mija u b'varjazzjoni ta' plus 15 u minus 15 din hija forsi daqsejn daqsxejn ordja wis għal swieq likwidi u forsi hija rata baxxa għal dawk is-swieq li mhumiex likwidi jiena rajt eżattament x'inhi s-sitwazzjoni fl-Istati Uniti reftissi fil-fatt raw li huma stabilixxew dawn il-limiti għal vera ftit kontratti, dawn mandom l-istess problema minħabba illi għedin daqxej fiċpar bħalissa ma mxet jaw l-affarijiet ċar ġifirina naħseb rridu noqogħdu attenti ħafna dwar dak illi ħanamlu għawek. Ma naħsibx li permezz ta' din il-pożizzjoni ġenerali eh, għanna insolvu kollox, naturalment ma jistax ikolna soluzzjoni waħda l-kollox, iżda jiena naħseb li dan l-approċ u din is-soluzzjoni proponejtu għal dawk il swieq illi huma likwidi ħafna din dan huwa limitu huwa li wis u bil-kontra dawk is-swieq li mhumiex likwidi. Ġifieri naħseb li dawn il-limiti mhux tantx huma aċċettabbli. Issa dawn l-eċċezzjonijiet L-eċezzjonijiet irridu naraw jekk hemmx bżonn dan il-permess bankarju din il-liċenzja jew le jiena naħseb li fil-fatt hemm ċertu punti illi għabbażi tagħhom tunħareġ din il-ġenza. Din raġuni aħna rridu noqogħdu attenti eżattament kif ħan nistabilixxu l-valuri massimi. Jiena qed neħu gost illi aħna rġajna edna li hemm ħtieġa li nanalizzaw is-settur kollu kemm hu naħseb li fl-aħħar mill-aħħar edin naraw li ħajkun hemm il-bżonn li nerġgħu niddiskutu bosta suġġetti differenti u rridu naraw ma narmux il tajab mal ħazin u nsulfu l-qalb u ġbejna mħabba illi aħna rridu naraw li nistabilixxu regoli u koll għal dawn il-pjattaformi kummerċjali. U eh, per eżempju fil-kas tal-borza fejn il-borza hija attiva, aħna nkunu rridu naraw li nistabilixxu li dawn huma ir-regoli japplikaw apparti minn hekk dawk li eh, fil-fatt iridu jaraw illi jaħdmu bl-eċezzjonijiet tal- eh, l-attivitajiet addizzjonali aħna rridu naraw illi dan il-25% ma nafx hekk verament ħajjenna u apparti minn hekk Anka dwar il-sem, fissu jina naħseb illi jissa jkun mux ħajkodna l-informazzjoni l-dispozizjoni tagħna. Issa parti minnek il-ħajsin tal-konsumatur, aħna konna nafu minn qabel illi xtaqna natu flessibilta konsiderevoli l-livell nazzjonali minħabba li aħna diġà konna stabilixxejna ċertu regoli bankarji illi għaswi nazjonali nazzjonali tagħkom huma eżatti u speċifiċi u adattajna wkoll dawn ehm, ir-regoli anka regoli nazzjonali diġa' kienu implementati u jina jkolli ngħid li din tkun mossa politika ħażina jekk kumbat l-Unjoni Ewropea għandha tiddetta eżattament lil bqija tad-dinja kif għandhom jimxu, iżda bil-kontra jiena naħseb illi dwar il-ħarsien tal-konsumaturi f'dak li għandu x'jaqsam il-latti id-delegati ma naħsibx li toqgħod daqshekk tajjeb bħala eh, settur, Jiena naħseb li għandna jkollna mill-inqas tliet dokumenti, ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nispeċifikaw il- <coughs> l-irwol u kompetenza tal-leġizlatur u naraw li natu eh, flessibilta bizzejiet l-istati membri. Issa fuq il-proibizjoni tal-provizjoni aħna rajna eh, stabilixxejna l-kwalità ta' servizzi għandha tittejjeb. Aħna fil-fatt edna illi aħna kontra din il-proibizjoni ġenerali u fl-istess ħin dan ifisser illi ma jistax ikun illi miflok mill-bib Eh, nidħlu mit-tieqa, ma jistax ikun li ndaħlu għam minn ximkien ieħor minkejja li għandna din il-projbizzjoni. U fil-fatt aħna qegħdin naraw illi introduċejna wkoll din il-projbizzjoni u għanna bżon li konna ċertu regoli ġenerali. L-Unjoni Ewropea hija maquda fid-diversità u allura din ħaġa rridu niftakruha li hemm għandna differenzi bejnietna. Sa fuq eh, il- suġġett ta' riċerka fuq l-isma. Aħna fil-fatt diġà naħseb li mxejna fid-direzzjoni tajba. Iżda tfadal ċertu kwistjonijiet li għadhom pendenti, li naħseb li xi ħaġa interessanti ferm illi hemm żewġ istituzzjonijiet ta' kontroll nazzjonali illi waslu għal staġijiet li huma kontra minn kontra dawn l-arranġamenti ta' sharing minnaħat tal-Kummissjoni u jiena naħseb illi irridu nerġgħu niddiskutu dan kollu. Issa, l-obbligi ta' pubblikazzjoni ta' informazzjoni dwar l-ezma aħna qegħdin naraw li għandna dawn li jkopru naturalment l-ispejjeż iżda anke fil-kuntest tad-direttiva tal-usage għandna ir-regoli ta' disclosure u dawn qegħdin emmek sabiex aħna nkunu qegħdin namlu ċara illi għall-istess prodotti għandna l-istess regoli fil-usage, fil-trips u fil-mifit li għedin namlu eżattament l-istess ħaġa, nkella ħankunu għedin namlu ħaġa li verament miex eh, skont lan ta' direttiva. Jina qed nara illi iżda hemm bosta illi eh, imorru kontra xurxin f'bosta direttivi differenti. Fil-artiklu 26.2 il-Komissjoni għedha tur eżattament xinija l-problema, għedha tgħid li dawn l-ispejjeż li mhumiex koperti mill-usage u fil-dokument informazzjoni tal-usage għandhom ikunu publikati. U jista' jkun li fil-fatt jekk dawn mhumiex flatti legali dan irrid ikun pubblikata parti minn hekk Jiena nixtieq ngħid li wieħed mix-xogħlijiet tal-eżma kien li din il-bażi kummerċjali raġonevoli reasonable commercial basis għandha tkun definita min-naħa tal-eżma. U aħna rajna li kien hemm numru ta' prinċipji li għandhom xosma trasparenza illi fil-fatt għandhom jizdidu ma' dan ir-reasonable margin. Nista' dawn mhumiex definiti biċ-ċar laqqas, jiġifieri qegħdin niddefinixxu xi ħaġa li qegħdin nagħmluha konkreta, iżda mbagħad għanna ċertu affarijiet li mhumiex definiti. U jkolli ngħid li din mhix ħa tenna wis, nixtieq li nappella lill-Kummissjoni ħalli għal darb'oħra jaħdmu fuq definizzjoni ta' kif wieħed jista' joħloq level playing field u mhux bosta pożizzjonijiet differenti li sew joffru vantaġġi lil xuħud u vantaġġi lill oħrajn Iżda fil-paragrafu 2 din ngħidu wkoll li żied iż-żida fil-prezzijiet għandhom ikunu bazati fuq iż-żida tal-ispejjeż. Jiena naħseb li din hija daqsxejn setta eh, minħabba illi f'dak li għandu xaqsam ċertu servizzi jista' jkun li jkun hemm din iżida fil-prezzijiet minn jiżida fl-ispejjeż inkella jekk qogħdu nagħmlu wis restrizzjoni ta' jkollna problemi issa fuq is-sistema li għandha tkun internalizzata iktar. Aħna qegħdin nitkellmu fuq networks tal-broking u ma nafx kemm dawn jistgħu jkunu internalizzati jiena naħseb il-lesban fil-fat dġa ħarġet bil-pariri tekniċi u provat id-definixi xinu eżattament il-kriterji għal dawn il-kategoriji differenti. Fuq il-level numru wieħed għanna l-kriterju li fil-fat dan il-handling għandu jisib b'mod sistematiku u jrid jisir ta' spiss ukoll. Aħna qegħdin naraw li l-atturi fil-fatt numru tagħhom irid jibqa' kostanti U sabiex naħna nkunu nistgħu nistabilixxu jekk skont id-definizzjoni jistax ikollna sistema interna aħna rridu naraw lill volum kummerċjali jrid ikun marbut ma' dan il-numru ta' prodotti iżda mhux ċert laqas l-informazzjoni li aħna għandna fil-kontest ta' mifit nejn huwiex Eh, bizzejiet, allura aħna nixtiequ l-Kummissjoni u l-eżma na li din l-informazzjoni għad ta' tagħna ħalli bekk aħna nagħmlu analizi li hemm bżonn iżda mbagħad għandna l-kriterju nieqes ta' substantial basis, importanti li konna limitu minimu ħalli bekk aħna nevitaw li l-kumpaniji żgħar li m'għandhomx prodotti likwidi jkunu eh, jistgħu jkunu konsidrati u kategorizzati bħala sistemi internalizzati. U parti minn hekk jiena naħseb illi għandi soġġett li nixtieq insemmi jiena fil-fatt qed nara li fuq dak li għandu x'aqsam il-kalibrazzjoni ta' ċertu sistemi differenti dawn il-limiti, definizzjoni tal-high frequency trading, il-definizzjoni tal-sistema tal-waiver u tal-swiq liquidi. Jina għed insemmi biss ftit minnom, jina naħseb li għadna l-ura mill-li niddefinixxu dan kollu Hemm bosta affarijiet illi fil-fatt aħna naħsbu li għana naħdmu iktar fuq fil-kuntest tal-mifet naħseb li hemm ċertu fajt li rridu nbidlu wkoll. Iżda f'dan il-kuntest ma naħsibx illi aħna jista' jkun li nbidlu wis affarijiet biex naraw illi il-regolament fil-fat jilħaq lan tiegħu. Rridu naraw issa ma l-pożizzjonijiet, ma l-possibiltajiet, kemm nistgħu naġlu, x'pożizzjoni aħna għandna bħala Parlament Ewropew. Mbagħad leżma ikunu jistaw jirġaw jaddunna proposti u dokumenti ġodda sakemm dawn ikunu ovvjament konfermati mill-bord tal-ezma. Iżda jekk dawn ikunu konfermati mill-bord tal-ezma, mbagħad tgħidulna le intom ma tistgħux tmissuhom daw id-dokumenti u daw il-proposti minħabba illi kienu diġà konfermati mill-bord tal-ezma. Jekk jogħġobkom iċċaranna daqsxejn is-sitwazzjoni minħabba li aħna għandna ċertu drittijiet bħala Parlament Ewropew ma nixtuqux laqas nidru fajnejn il-pubbliku bħala assurdi. Dispeċini li tkellem fit-tul, xtaqt li nifoka biss fuq l-iktar punti importanti, sta naturalment kif tistgħu taraw hemm ħafna punti importanti u l-Kummissjoni tixtieq li aħna eh, fil-fatt naħdmu biss fuq eh, żewġ gruppi ta' għat delegati u iżda jiena xert waħda kelli nidħol daqsxejn fid-dettall. Thank you for your Grazzi lilek ta' din il-preżentazzjoni interessanti ħafna. Issa l-Onorevoli Dodds. Grazzi tassew, Sir President. Kollegi forsi jiftakru li l-aħħar darba meta tkellimna dwar l-MIFID 2 u l-MIFIR kien hemm kommenta li dan kien l-aktar leġislazzjoni sinifikanti li ħadet fidejja eżma minn meta ġiet infasla l-eżma. U lum qal ukoll li kienet l-aktar leġislazzjoni kbira voluminuża li kellna sissa. Dan eh, il-fajl pjuttost komplikat u nixti għalek bħalma milt qabel nirringrazzja kemm lill-leżma kif ukoll lill-Kummissjoni għax-xogħol straordinarju li huma għamlu biex ħarġu bl-ammonti bar ta' għatta delegati u ta' standard tekniċi li jaħtieġu l-mifid u mifid. Nixtieq nirringrazzja wkoll is-sur Ferber li ra li aħna pala Parlament Ewropew konna qed nipparteċipaw f'dawn l-atti f'dawn l-aħħar xarejn kif ukoll nirringrazzja li xedew rapporters kollha. id diskussjoni tagħna dejjem ikunu kostruttivi u nittama li kienu utli għall-eżma u l-Kummissjoni fil-ħidma tagħhom minħabba id-daqs ta' dan il-fajl naħseb kulħadd jista' jieħu nofsija biex jippreżenta s-suġġetti differenti li ħdimna fuqhom imma jien nixtieq nillimita ruħi għal erba mill-aktar oqsma kontroversjali fil-MIFID u naraw ukoll fejn fejn għandhom jaslu dawn il-diskussjonijiet l-ewwel nixtieq nitkellem fuq il-suġġett kontroversjali tal- protezzjoni tal-investituri. Għaliex ħafna parasijiet interessati huma anke mħazbin pal-mawa il-Parlament. Mifit tnejn għandu jiżgura illi dawk li qegħdin joffru parir finanzjari dan jagħmluh fl-aħjar kapaċità tagħhom u mingħajr ebda konflitt ta' interess li jista' iżommhom milli jilħu dawn l-anijiet. U kif nafu, il-leġislazzjoni tistabilixxi l-każijiet fejn huwa għadattati li dawn jirċievu inducements minn min, eh, kumpanija oħra. Iġifiri, l-ewwel li jkun hemm benefiċċji mhux monetarju li ma jiġux klassifikati bħala inducements u importanti u kol li dawn eżenzjonijiet jiġu definiti kif suppost. Għalek nishti illi il-Kommissjoni tibdel tfassil taħħa biex nizguraw li konna lista kompleta ta' benefiċċji minuri mhux monetarji. Dawn il-benefiċċji li huma meqjusa bħala ċentivi mela jaqgħu taħt imbagħad il-portfolio managers u dawn ikunu jippermettu il- l-advisors mhux finanzjari biex jitejbu il-kwalità tas-servizz. Għal darboħra dan it-test għandu ikun strat ħafna biex jiżgura illi dan il reġim ikun wieħed li għamil sens u ma naqbilx li għandhom jiġi simplifikat. Fl-aħħar saret ħafna diskussjoni dwar jekk riċerka l-investiment għandix tiġi klassifikata bħala adjustment. L-opinjoni tiegħi hija ċara fuq dan din ir-riċerka hija adjustment fejn il-pagament ma jkunx ċar u fejn ikun marbut ma' pagamenti oħrajn. Naf li l provat si reġim li jifret il-ċerka pagament mill-pagamenti nifsu u f'Deċembru li għadda rajna li jistawżomu zomu ma' dan il-prinċipju fil-waqt li indirizzaw it-ħassib tal-industrija jiena napprova il-test tal-Kommissjoni wali huwa bbażat fuq il pajl tal-eżma iżda qed nisma' illi il regolaturi nazzjonali qegħdin jinterpretaw da fl-fatta tal-Kummissjoni modi differenti hemm min jemmen illi il-Komissjoni qed tipprojbixxi agreement sharing oħra qed jaħsbu li dan għadu li ma nistgħux nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ġurisdizzjonijiet differenti qegħdin jinterpretaw parti importanti ħafna mad-delegat b'modi differenti għalhekk il-Kummissjoni tista' tikkonferma dawn huma projbiti jew le. Sir Weber tkellem illi eh, tkellem fuq il-flessibilta' u Iva li konna flessibilta, però m'għandux ikun qatt skapitu ta' taxkil fis-suq jew li wassala l-inċertezza legali. It-tieni l-introduzzjoni ta' reġim regolatorju li jkopri il-derivattivi ta' komodità. Sin-negozjati tal-mifid dan kien priorità għal grupp tal-SND biex niżguraw il spekulazzjoni mill-kumpaniji ta' servizzi finanzjari ma jistawx jgħoddu pazzijiet tal per eżempju ikel u fuels dan kien importanti biex nistabilixxu reġim ġdid biex anke fil fis-swieq tal-komodità ma jkunx hemm monopolju u għalhekk jollu il-valur. Nifhem li l-eżma għandha sfida importanti ħafna biex tistabilixxi reġim tal-limita ta' pożizzjoni su li għandu mitta kuntratti differenti naf li jridu jsibu bilanċ bejn limiti għal suq likwidu fil-waqt li tipproteġi dawk li mhux likwidu. Dan huwa ir-raġunament għalfejn għandna nistabilixu baseline ta' 25 Umbat, permettu li regolaturi nazjonali jibdluħ baktar jew inqas minn 15% naf illi sur Ferber huwa imħansab imma ma naqbilx ma' soluzzjoni li joffre. L-approċċ għatwali jfisser illi f'ċertu swieq xaħat wieħed jista' ikollu kważi nofs tas-suq. Għalija dan ifisser illi qed jaħdem kontra l-an prinċipali ta' din id-direttiva. Naħseb illi l-limiti ta' pozizjoni għandhom ikunu ħafna iktar baxxi u dan ikun permissibli biss f'każ illi li kuda ta' tkun sra ħsara għalhekk nixtieq nitlob il-lisma biex tikkonsidra li tistabilixi baseline ta' 10% u tippermetti il-Regolatura Nazzjonali li jolluha jekk iħossu li se ħsara lill-likwidità Apparti minn hekk nixtieq insemmi wkoll li ġibtu l-attenzjoni li l ezma se tuża diskrezzjoni taħt artiklu f'Mifid 57.3 biex jizid jizdidu kriterji mal lista mux kompleta ta' seba kriterji biex dawn jitru fil-metodologija biex jiġi stabilit il lim ta' pozizjoni. Minn flok ma jingħataw l-autoritajiet nazjonali l-kompetenza dik diskrezzjoni ta' 15% aktar ola jew anqas u ma nafx fejn din ma ġietx offruta. L-ezma qed tipprovdi wkoll reġim ta' rapportar fejn il-parteċipanti ċertu u publika jippubblikaw il-pożizzjonijiet li huma ikollhom f'idejhom bħalissa dan japplika għal swi ta' aktar minn 30 parteċipant. U anke f'dawn il-każijiet ikollhom tliet ġimat biex jieħu konformita dawn il-livelli fl planeti u huma ħafna. Ma nafx jekk il-Kummissjoni forsi tistax tbaxxihom. It-tielet ħaġa tħassibni u l-introduzzjoni tal raġib ta' trasparenza qabel u wara il spekulazzjoni għal varjetà ta' strumenti finanzjarji dan huwa differenti minn dak li tippromovi l-MIFID, jiġifieri swieq aktar trasparenzi li jkunu regolati u monitorati biex tkunu nistgħu nevita situazzjoni diżastruża li kellna qabel il-kriżi fejn ħadd ma kien jaf min kien se taxiex u min kien qed jagħmel kummerċ ma' min. Għalhekk importanti l-implementazzjoni ta' MIFID 2 tkun ibbażata fuq aktar trasparenza u mhux inqas is-suq tagħna għandhom ikun trasparenti kemm jista' jkun biex niżguraw li qegħdin jaħdmu kif suppost. Imma naf illi f'ċertu każijiet wis trasparenza ma tkunx adegwata anke għal ċertu strumenti finanzjari ma jkunx jagħmel sens li dan jiġi publikat. Jekk nagħmlu ħsara fil-likwidità dawn is-swieq, nkunu qegħdin nagħmlu ħafna ħsara ma' ħafna kumpaniji madwar l-Ewropa fi żmien fejn lan tagħna għandu jkun natwom aċċessu mux nil-limitaw, nil-limitawom. Għalek jirridu nistabilixxu limiti għal dawn strumenti finanzjari, mod partikolari għal dawk li mumiex tal-kwita issa għalek nifem li huwa diffiċli li wieħed s bilanċ bejn trasparenti u likwidità. Issa xorta waħda inħoss li huwa frustranti li ma natajna l-ebda indikazzjoni minn naħa ta' iżma minn Diċembru li għadda dwar kif saru l-iżviluppi f'dan is-suġġett. Naf li hemm noqqas fuq il-livell li ġew proposti fil-konsultazzjoni ta' Deċembru u naf ukoll wara konversazzjoni ma' partit interessati oħra li hemm diskussjoni ta' dum għaddejjin fuq li ġustabiliti dawn il-limiti. Imma mill-leżma ma smajna smajna ftejt sa' anzi sa' dalodu. U se l-standards regolatori dwar trasparenza rridu ħarsu lejn dawk li parteċipaw fl-industrija oħrajn ma naħsibx li dan jagħmel sens għal ximbut ukoll naġġestjonaw għal aħħar abbozz għax ma nkunux ġejna ikkonsultati waqt li kwa tisir din l-nizviluppi, għalek nishtiq li tiltaqaw ma' tim ta' negozjati tal-Parlament fuq il-kwistjoni tal-reġim ta' qabel u wara l-istrukulazzjoni raba u l-aħħar qasam waqt definizzjoni ta' systematic internalizer. Bdejna kwarta tar, taħna konna unek mil bidu maħni provanaġi l kemm Din il-kwistjoni kustjoni issemmi diġà Fil-qosor xtaqt ngħid illi il-Kummissjoni tiċċara fit-testa delegati illi systematic internalizer għal sokrazzjoni bilaterali, sokrazzjoni bilaterali biss u ma jkunux permessi fuq dan it-tip ta' sokrazzjoni. U nixtieq li l-Kummissjoni tiżgura illi kwalunkwe sokrazzjoni bilaterali li tkun sistematika issir Eh, taħt SI u mux bil-moħbi. Għale grazzi għal darbohra għaxxol x xol kollu ta'kom, laħar darbatija hija li waqt di din leġislazzjoni jkollna reġim regolatorju li jkun flessibbli biżejjed biex ilaħħa ma tibdiliet li jsiru fil-futur waqt li jiżviluppaw teknoloġiji ġodda, waqt li jiżviluppaw eh, kultur u għandamenti eh, ġdida fil-reġim tal-imma fedi u għalhekk kif qed tanteċipaw li nibdlu dawn l-affarijiet meta ikun hemm bżonn. Grazzi. Thank you, Anit. Grazzi. Nixtieq nfakkar illi flasha u nostri dunal u dan id-diskussjoni. Issa nisimgħu minn Kate Swinburne. Grazzi, President. Sen prova tkellem bil-qosor meta nqis li nitkellem qablu jitkellem fit-tul ħafna. Il-fajl huwa kbir ħafna. Aħna x'qed nibraw nagħmlu. Irridu naraw il-kwistjoni tal-level 2 scrutiny fil-parlament b'mod verament serju. CMU xorta hija rikjesta għax eh, hemm xi swieq li mhumiex profondi u likwidi da ċerti swi oħrajn. Allura rridu intejbu din is-sitwazzjoni u nagħmluhom iktar ġusti u effettivi u mhux li nwaqfu il-kummerċ kollu imħabba problema ta' kalibrazzjoni. Jena xorta nishtiq nir-ringrazzja lil kummissjoni u l-lezma tal-li ġew kelmuna, naf li eh, kwestjonijiet issa dbidlet u madnix nirċevu l-istess informazzjoni li kien ikonna qabel, specialment fuq l-RTS. Nirringrazzja il-Kommissjoni ta' disponibilità tagħhom li jitkellmu fuq l-atti delegati propju issa u mm, il-bidliet verament uh, naraw kif qed tevolvi il-filosofija tagħkom. U peress li dan il-mandat neħduh bis-serjetà aħna qed insegwu kull parti. Hemm żewġ kwistjonijiet fuq lati delegati, però li nixtieq qed iħasbuni waħda minnhom. Eh, eh, jiena fimt li fit-trialogu jina tlift il-punt tijaj għall-istat membru tijaj għati li kienem moħrajn li irnexilom jirpum u dinajja fuq ir-riċerka fl-investimenti. E, hemm kollegi pożizzjonijiet differenti kompletament u e, u rnexilom jaddu l-punt tagħhom, però naturalment il-kompromess politiku dan li rikjedi. Aħna fil-fat konna uh, eh, projbejna kwalunkwe forma ta' riċerka bħala inducement u il-pozizjoni tagħna ġiet mitlufa għal daqstant jiena nappoġġa li sur Ferber illi l-inducements ma kinux inklużi u aħna ħsibna anki li riċerka kienu tkun minuri għax meta wieħed is l-ispiża ta' riċerka, meta wieħed is il-ġestjoni, il ġestjoni u l-portfolio. Hemm fil-fatt ċerti attività ta' riċerka li ma jaslux imbagħad fil eh, trade trade aħarija. Għal stant jien eh, da xejm ħasba li eh, jek aħna għab mod differenti naslu għal riżultat fals. Jien manħoss illi din l-implementazzjoni għal aħjar mod biex nirsolvu falliment ta' su emżon ninkoraġġixu iktar investimenti fil-kumpanija fil-entitajiet fil-borsa Ewropej. Iridu irridu eh, namlu mod li taħdem u mux niprojbu għaskont mifid tu eh, il-Capital Markets Union hija l-aħjar soluzzjoni f'dan il-każ e, għax twassal għal riżultati aħjar l-investituri. Tieni kwistjoni mbagħad hija ta' bażi kommerċjali raġonevoli. Meta bdejt naħdem fl-2010 fuq ir-rapport tiegħi kulħadd kien qed ikellimni fuq il-fatt li id-dejta tkun ħafna flus fl-Ewropa u kienet kwistjoni diffiċli. U aħna konna qegħdin nisperaw meta wasanna testa ħarif mifid illi kien se jkonna eh, eh, soluzzjoni u definizjoni ta' reasonable commercial basis. Eh, u ridna ninkludu anki dan l-spejjeż ta' data u u jiena kont nikkonsidra li dan għandu jkun eh, jaqbel ma' mandat ta' livell wieħed, imma nifhem illum illi il-lingwaċ fuq il-metodologija għandu jiġi dikjarat u koll. Pero nifem u koll li hemm ċerti informazzjonijiet li mandomx jiġu dikjarati u għandhom dritt dan jsir. Irridu noqogħdu attenti li ma noħorġux ma neħux il-kontenut kompletament. u eh, intkom tafu li jina eh, għal-qalbi dawn iswie swie Jina però dizappuntata fil-fatt li memx dokumenti u laqas non-papers li dal-aħħar ezma ma ma uritniex. Ija ħaġa ironika li mifid ija tirigwarda il-trasparenza fis-suq, però kif dawn ir-regoli ġew miktubin mumiex trasparenti assolutament. Jiena fuq l-RTS e, inħos e, illi per eżempju il-suq tal-bonds fil-sistema tal-Amerika hemm gwida utli għal kulħadd u il-kummerċ fil Stati Uniti beda bil-bonds liktar likwidi u għal din raġuni jena nħossi li importanti li nieħdu approċ konservativ ħafna u għara nkunu nistaw eh, namlu regoli iktar rigorużi iktar lem. U importanti u kolli niftakru illi eh, irrid ikun hemm trasparenzi anki wara il-kummerċ U għal dastant jina nista anki eh, nekwota il-kwistjonijiet kollha ta' tabelli li tatna l-ezma f'Novembru uh, u għalunna verbalment li qed jipprovi jirsolvom il-problemi, però meta eh, inħares lej il-dettalji ma nafx jekk il-kalibrazzjoni li ħati proponu se tkun proporzjonata u ġusta u jekk il-kwistjonijiet kollha se jkunu koperti fil-proposti il-ġodda. Jina nittama li intkom l proċtakom ta'kom qed tirfinaw u nittama illi jizzommu tħiddu nota tal-fatt li mhux is-swieq tal bonz huma l-istess. Eh, u tini kwestjoni, edhe nishtiq nizgura li għetniko nkopru li qed neskludu il-trades taħt il-100.000 euro u tielet e, nittama li se jkun hemm kriteri għal biex il-kalibrazzjoni tinkludi il-dimensjoni u żmien e, tal-emissjoni kif ukoll il-rikalibrazzjoni u raba punt nixtieq niżgura illi e, x'tip ta' pakket qed tipproponu. proponu kif eh, peress li eh, ezma għalet li memx data bizzejt biex ikun nistaw nipublikaw ċerti regoli, eh, pero nittama li jkun jista jkollhom approċ differenti biex il-istituzzjonijiet finanzjari li għandhom sorsi aħjar u budget aħjar ikun jistaw jgħinuhom biex jagħmlu din il-kalibrazzjoni. Uh, irridu naraw ek nistaw xinsibu analizi aħjar. Jena, meta weħti is l-ewwel dokumenta lezma jiddubita niddubita illi dokument li se jiġi eh, eh jista ikunem hemm kwistjonijiet miftuħin u problemi jina zgura però illi eh, mux il-kas illi konna esperiment eh, illi ma jmurx ma jkunx ta' suċess eh, dan il-sujġet. Kora, grazzi President, jina bħal oħrajn nishtaq nibda billi nirringrazzja. Il-Komissjoni u l-Ezma u l-Markus Ferber bħal rapporter u kollegi kolla għal-ħidma tajba li saret sissa. Pero, għadna ma wasalni għal dastant għandi ħafna mistoqsijiet u naturalment interessawni dettalji, definizjonijiet, kalibrazzjonijiet u għawnek li kwistjonijiet huma diffiċli. Forsi xi ħut mistoqsijiet deġa saqsaw mill-kollegi, pero jena xorta sen nitkellem fuqhom forsi ngħidu b'mod differenti biex turi x'inhi l-pożizzjoni tagħna. L-għonet nixtieq nistaqsi il-rappresentant ta' e- ezma fuq il-distribuzzjoni tal-ispejjeż, anki Markus Farber għanna aħna għaw anki proporzjonalità fl artikoli 56 fuq l-applikazzjoni ta' dawn il-ħtiġijiet ta' disclosure kif għal rapporter ukoll. Artikolu 56 paragrafu 2 fil-MIFID 2 ditti ta' investiment li għatu eh, l-informazzjoni li l-investituri. ħafna drabi din l-informazzjoni mi hemm per eżempju fu l ispejs ta' transizjoni f'usits. Il-regolament eh, eh, jobbliga l-ditti jikluhom dawn l ispejs dawn il-ħtiġijiet fil-leġislazzjonijiet oħrajn tal-Unjoni Ewropea hija konsiderata Eh, suffiċenti. U issa illi wieħed jitlob illi dawn għandhom jiġu inklużi miex ħaġa proporzjonata. Tista' tkun ħaġa wkoll diffiċli. Għal dastant jena nitlob il-Kommissjoni tikkonsidra approċċ alternativ biex jiżguraw illi l-ispejs kollha jiġu eh, informati l-kluent. Ma tandi mis toqsijiet uħra fuq l-ezma fuq il-determinazzjoni tal-likwidità, l-fixed income, il-test tal-level wieħed u pjuttost ambigwu deskrivi għal determinazzjoni tal-likwidità jgħajdu illi approċ kemm strument bi strument kif ukoll ta' kategoriji ta' strumenti jista' jiġi użat. Jiena qed nifhem li l-esma bħalissa qed tibbaża determinazzjoni għal fixed income fuq il-kategoriji ta' eh, strumenti finanzjari thresholds eh, differenzjati bbażati e fuq dati u ħafna autoritajiet nazzjonali jipreferixxu iżidu strument ieħor eh, illi huwa minkluż fil-klassi tal-istrumenti u dan jinkludi anki n-numru eh, ta' kull ġurnata ta' kummerċ. Bekk wieħed ikun jista' jifhem anki l idiosinkrazijiet ta' ċerti bonds Jena eh, napoġġa dan it-tip ta' reġim, pero nistaqsikom eh, il-pratiċità ta' approċ instrument ba' instrument. Taħsbu li sej sejtejjeb il-akkuratezza fuq dak li għandu xaqsam mal false positives u false negatives. Il-tini, e eh, il-gruppi ta' mistoqsijiet huma fuq il-likwidità u waivers għal pakketti. Hemm pakketti ta' istrumenti illi eh, għandhom jiġu eh, trattati b'mod separat biex ma jkunux esposti għal riski. Ah, il-ezma taħseb li għandha mandat fuq il-level 1 text bħala klassi separata għal biex ikun hemm eligibilità għal free trade waivers, jekk dawn il-paketti għandhom jiġu trattati bħala kategorija separata, allora nixtieq nistaqsihom x'inhi l-opinjoni tagħhom fuq il-trade on a venue requirements u b'mod partikolari meta mhux l-istrumenti kollha jiġu trattat jiġu kommerċati fuq il-venue U tini, jekk jekk paket għandu xieġi konsiderat illikwidu, jekk weħed mill-komponenti huma il-likwidu jew il-maġġoranza tagħhom hekk għandu jkun hemm threshold massima, per eżempju, jekk paket ikun eh, inkludi eh, iktar minn ċertu numru ta' eh, eh paketti u it telet punt id-determinazzjoni tal-waivers ta' pre-trade pre dana għandu jieġi tek meta wieħed biss jew ikun il-maġġoranza kollha. U raba punt, hemm bżonn li jkun hemm sistema biex niżguraw li sistema kollha joħloq threshold anki meta l-ebda wieħed jew minoranza eh, eh, jilħqu threshold u l-aħħar mistoqsijiet tiegħi eh, diġa ġew mistoqsi diġa ġew espressi forum differenti fuq il-free trade waiver regime illi huwa uh, importanti ħafna biex namlu prevenzjoni ta' riski uh, muxira. Eh, kienem ħafna uh, minn dawn il-waivers għandhom jiġu imnaqsa. ħafna minn hemm min jgħid li għandhom jintnaqsu sal-50%. Jena naħseb illi revizjoni periodika hija importanti biex eh, eh, nevitaw konsegwenzi negativi u Sur Ferber anki staqsa kemm nistgħu nagħmlu malajr din il-ħaġa għax iridu nqogħdu attenti illi ma rridux nagħmlu ħsara illi ma nabda intenzjoni nagħmlu huwa possibbli pereżempju li konna rikalibrazzjoni kull sitt xhur sakemm ikonna reviżjoni ħarija tal-paket kollu kemmu, naħseb li tkun ħaġa interessanti għax hemm ħafna diskussjoni fuq treasures differenti u fl-aħħar xinija l-opinjoni ta' eżma meta eh, eh, jitrattaw eh, bonds ta' inqas minn 100.000 euro, specialment meta wieħed iqis li il-retail trades huma ħafna inqas minn dik dimensjoni. Grazzi President. Thank you. Uh, next speaker, Fabio De Masi. Grazie, Fabio De Masi. Grazie, President. Se niprofa nitkellem fil-qosor Hafna. Grazie lill-ezma l-Komissjoni, il-rapporter o anche l Shadow kolla. Jiena se limita ruħi għal derivati tal-commodities li ma importanti ħafna l-ekonomija. L-ewwel punt huwa fuq il-position limits peress li hemm limiti tal-40% ehm, fl-opinjoni tiegħi però dina miex skont l-intenzjoni tal-livell wieħed. Għal-limiti bazati fuq il-total available supply u għadifiż li wieħed jifem għala traders għandhom ikollhom il-possibilità li jkollhom terz ta' suq biex ikollhom il-possibilità ta' likwidità. Ta Jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb illi dan jista' joħloq iktar volatilità u jkun negativ għall-ekonomija reali, però nista nifhem anki l-argument fuq il-likwidità ta' Markus Feber. E, il-kwistjoni tal-threshold tista' tiġi solvuta b'derogi barra minn hekk rajt li jem diskussjoni fuq il-baseline tal-limiti għandhom ikunu li eh, skont l-interessi u għandu jkun ċar li e thresholds kolla eh, se jkollhom jitnaqsu biex jgħatu l-istess protezzjoni li swieq bħal open interest outstrips. E, u dawn jagħtu marġni aħjar u jiena nixtieq li din il-kwistjoni tiġi indirizzata u nixtieq nistaqsi x'inhi l-pożizzjoni tal-eżma tal-Kummissjoni fuq da fuq ir-reporting minkejja e, gruppi ta' interess eh, 30, 10 jew 20 eh, nixtieq nkun nafx li huma threshold l-Kummissjoni qed tgħid li dan mhuwiex Eh, tajba hemm l-artikolu 88 fej li tajt li hemm partecipanti li m'għandhomx l-istess pożizzjoni li ġiet pubblikana. L-esperjenza tajt li m'hemm lebda ħsara jekk eh, ma tagħmilx differenza jew 20 jew 30, wieħed f'dan il-każ għandu jażel 20 jekk hemm biżejjed trading fuq ċerti swi fejn eh, għandu nkunem minn għas per eżempju għaxra. Grazzi. Thank you, Sven Gigold. Grazzi, Sven Gigold. Grazzi, President. Grazzi l Komissjoni u l-Lezma u kol fuq il-xol kompless taħħom. Kien ħafna kwestjonijiet li ġa l-kollegi u mux mhux tanqod nidħol fuqhom Però nixtieq ngħid illi l-ewwel net fuq il-protezzjoni tal-investituri aħna nemnu illi ir-regoli ta' disclosure illi ġew proposti minn ezma jikkorrispondu a test U anki l-idejat ta' dak li votajna fuq u nishtiq nkun nisħaq li kollegi specialment li kej li mem lebda proposta li namlu proibizjoni, specialment fuq dak li għandu me riċerka, l-importanti huwa dak li wieħed jista' jagħmel meta jkun qed e, jagħmel ta' parsi qed jagħmel xi ħaġa oħra, jekk wieħed irid jagħmel riċerka jrid iħallas għaliha u irid jordna separatament u ma tistax tiġi użata bħala inducement Jiena barawnek ma nara eh, lebda problema bil-quality enhancement criterion illi aħna suġġerejna li jiġi introdott fl-artikolu 47 eh, tal-abbozza lat delegat u għattrattat skont il-level wieħed. U mat fuq il-limiti tal-pozizjonijiet jiena nishtiq nisħa fuq il-punti li saħaq fuqhom il rapporteru kellima oħrajn u nixtieq inżid kwistjoni waħda li insib li tħassibni ħafna. ċoħe, il-kwistjoni tal-interpretazzjoni tal-istess kontratt fit-test. Għaliex din l-interpretazzjoni u fl ħar mill ħar twaħsal għal rinazjonalizzazzjoni tal-reġim u anki għal kontroll ex post tal-ezma. Jekk dan eh, u xta jaħdem jew le, ma nafx. U naħseb illi l-interpretazzjoni ta' dawn il-klim, same contract, eh, loġikament jidħol f'kontradizzjoni ma' recital 131 tal-MIFID. U anki f'kontradizzjoni ma' punti oħrajn fid-direttiva li tajt moċċar li għanna nevitaw il circonvention u l-interpretazzjoni illi same contract ifisser l-istess ittra tal-kontrat, il ma jfissirx l-istess ittra tal-kontrat. Allora, pratikament, biex nqassar, il-periklu għonek huwa illi il-position limit regime peress li hemm ċerti kontratti li mhumiex biżejjed likwidi għal biex ikunu regolamentati u nifhem anki x'inhuma it ta' kellim oħrajn fuq l-ezma se jwaslu għal situazzjoni illi kontratti ta' komodità likwida mhux se jiġu regolamentati b'mod effettiv. U għal-anqas il-gwida li hemm fl-standards ma tagħtix assikurazzjoni ċara u dan se jiġi regolamentat kif aħna e, e, wedna lil-ċittadini l-ispiritu u l-sustanza tal-standard tekniku tal-atti delegati ma jurix illi lan illi aħna votajna għalieħ se jiġi e, miksub. U dana et E, timmina l-kredibilità tal-Awla, tal-Parlament u tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi illi jikseb e, e, l-eliminazzjoni ta' spelikulazzjoni eccessiva fuq dawn il-swieq ta' komoditajiet. U għal dastant jena mm, hemm bżonn nitlob illi ntejbu dawn il-kwistjonijiet U rrit nota illi minkejja illi minn gruppi differenti u minn rapporter dawn il-kwistjonijiet għajmuħom, però ma miltu xejn intkom fuq dawn il-kwistjonijiet. U għal daqstant jena ma narax li kienem eh, lebda konsekwenza fuq il-input tana, Naf li l-ħidma tagħkom miex faċli. Għandkom il-report ta' supervi ta' supervisors eh, tamlu dan il-appoċ eh, mill-kommissjoni u ma jasal il-parlament u jitlobkom Eh, tamlu il-bidliet u għal dini raġuni jiena naħseb illi il-kummenti illi saru eh, eh, u e, għaliex Nishtiq insib eh, nara x'inija l-ġustifikazzjoni tagħkom għaliex m'hemm kien hemm lebda eh, bidla u din hija verament problema, nixtieq ngħidu dan biċċerjetà, jiena ma nistax nimmaġina illi il-Parlament fil-gruppi differenti u, il-kwestjonijiet riflessi fil-kompromess eh, niddubita kħan se jkonna risposti minnaħa ta'kom fuq dawn il-kwestjonijiet koħħa um, ta'kom. U mbatem ħaġa ħaza ħassibna kull ma namlu għamnek fil-protezzjoni tal-investituri minnaħa tal-mifid bħalissa hija perikolata għaliex intkom edin talqu eh, il-negozjati fuq l-IMD2 eh, għax dana jistaj jfisser illi testaw tpoġu l-prodott tagħkom f'kuntratt ta' insurance ta' assikurazzjoni u l-ħidma tagħkom fuq level Level 2 eh, se jisfa fi xejn għax mem lebda previżjoni tal-level 2 u level 2 u aktar Jiena hemm emżon nappella l-Kummissjoni biex jihdu l-input tal-tlet aġenziji bis-serjetà. Jena għedkom għedin tamlu sinjal braskom li taqblu u tafu li jem problema li tista tiġi evitata bil-IMD3 per, però il-Kommissjoni ma taħtix lebda reazzjoni. Intkom, intkomx edin tiddefendu l-obbligu reali li konem regoli għal eh, prodotti regolati b'nifid tnejn, imma l-Kommissjoni tħares biex li l-trattat, għal daċin appella li l-Kommissjoni biex tiddefendi dak li qbilna fuq kollha flimkien. Anki fil-IMD2 U bżon najt illi diskussjoni kollha li kellna fuq il-protezzjoni tal-investituri se jkunu inutli eh, jekk intkom tistaw terġgħu tagħmlu l-prodott forma oħra u pratikament mem lebda level 2, mem lebda disclosure fuq l-istess level. Aħna edin nitħu bina nifisna u ma nistax nifhem minna ħafna kummissjoni għaliex eh, ma tiddefendix eh, il-pożizzjoni legali. Grazzi ħafna. Kwen, hemm ħafna punti importanti politiċi. U jider illi il-kwestjoni tal-derivati kulħadd jaqbel maħħa u rridu nistennew attentament se tkun ir-reazzjoni tal-Kummissjoni kien hemm bosta punti minnaħa tal-kellima m'hemmx għalfejn nerġa' ngħidhom. Jiena nixtieq nżid fuq il-kwistjoni tal-interpretazzjoni tal-proibizjoni jew le tas-CSA jiena l-interpretazzjoni tiegħi li m'hemmx eh, proibizjoni, pero nistaqsi li l-ezma l-Kommissjoni tajdinna l-pozizjoni taħħom fuq da. Umbat, fuq mi fidwan puntiħor fuq il-tħassib rigward fuq l-impatt tal-trading fil-suq tal-dejn sovran u jekk il-Kommissjoni taħseb illi nistaw niproteġu l speċifiċita biex nevitaw konsegwenzi f'dan il-qasam. Mela issa nagħti l-mikrofonu l-Kummissjoni mbagħad il-leżma. Grazzi, ċer. Fuq il-kwistjonijiet importanti li ġew għajma mill-rapporteru Shadows, l-ewwel net nirringrazzjahom għax għalina huwa import importanti li jkollna dawn il-pożizzjonijiet tagħhom biex inkun nistgħu nagħtu l-aħħar skossa test. Mbagħad fuq l-ispeċifiċità tad-diskussjonijiet. Nixtieq ngħid fuq il-protezzjoni tal-investituri b'mod partikolari fuq il-kwistjoni ta' kif nitrattaw riċerka, nixtieq ngħid illi it-test tal-livell numru wieħed tiprojbixxi l-inducement tal- managers tal-portfolju wieħed. U dan ċawa ċari li għandu jiġi rispettat. U għal daqstant, e u importanti li noħol u definizjoni ċara ta' dak li huwa inducement biex nizguraw il din il-proimizjoni għal eh, dan l-inducement tal riċerkaturi indipendenti, eccetera, u tal-managers tal-portfolio wieħed jiġi applikat. U bat irridu nintroduċu anki mekanizmu fuq kif għanda tiġi trattata riċerka u imħalsa meħna ma tiġix inkonsiderata bħala inducement u dana huwa li dak li nishtiq diskutu ma kumma l-esperti nazjonali. Jiena nishtiq najtu kolli illi mill-2006 fil-komunikazzjoni tal- kommissjoni, il-kommissjoni diġa għalet il riċerka kienet inducement u hemm ukoll dokumenti li ħadu dawn l-approċ u hekk issa aħna ngħidu illi r riċerka ma tistax tiġi konsidrata inducement ta' sembidlu l-policy tagħna u dan huwa dak li nixtiequ illi jiġri fil-kunsill, però nkunu qed nbidlu test ta' level wieħed. Fuq il-mistoqsija speċifika ta' CSAs Intkom tafu la il-parir eh, tekniku tal-ezma u laqas parir oħrajn ma ġi imqassam eh, u flimkien ma' definizjoni ta' CSA, għax dana muwiex il-bazi tal-ħidma. Il-bazi hija li niddefedu meta r-riċerka tiġi konsiderata inducement jew le. U il-parir tekniku eh, tal-ezma ġi użat f'dan la bots. Jena għasna fien stess xinnu CSA għax qed jiġi definit mod differenti fl-stati membri differenti. Għal daqstan taħna maħniex pozizjoni natu risposta hawnhekk. Il-kwestjoni hija eh, meta riċerka ma tistax tiġi konsidrata bħala inducement u lanqas eh, meta ninkluduha fil-projbizzjoni fuq l-elementi li ġew imqajma fuq l spejjes cost disclosure fuq l-usage, il-parir tekniku diġa eh, tawna parir li nistudjaw din il-kwistjoni u naturalment din eh, se nikkonsidraw anke fil-parir tekniku fuq il-commodity derivatives fuq il dqati delegati għawnek nishtiq najt illi naturalment meta ħna namlu evalwazzjoni ta' dawn il-kwistjonijiet kollha meta nħarsu lejn is-sistema tal-Istati Uniti is-swieq tagħna huma differenti anki il-limiti tal pożizzjoni huma differenti Eh, fil-Stati Uniti hemm 28 kontratt waqt li fl-Unjoni Europea hemm eluf ta' kontratti u dawn l-elementi rridu għom f'konsiderazzjoni meta nagħmlu rikalibrazzjoni u dan għamluh lesba. U issa hekk aħna nħossu illi għandu isir essa i Systematic Internalizer din il-kwestjoni ġitim, għajma meta ek dawn essa għandhom xikunu bilaterali jew le, jekk da ċerti testi li jiġu konsidrati bħala bilaterali, rridu norbtu fuq livell wieħed. Umbat fuq il-mistoqsija tal-presidenza, aħna nifmu illi dawn il-kwistjoni ġew diskussi fuq livell tal-ezma meta kienu qegħdin jippreparaw il-parir tekniku u il-konklużjoni għaw kienet li mandux jinħolo lebda sistema speċifiku għal dejn sovran. Eh, anki, għax anki din ma tiġix direttament mit-test tal livell wieħed għal daqstant il-kalibrazzjoni li saret minn naħa ta' eżma diġa qed tikkonsidra eh, swieq differenti għaliex eżma eh, kamlet. U biex nala, dispeċin li tkellimt fit-tul ħafna, nixtieq ngħid illi aħna naprezzaw il-kommenti ta'kom, għanna anki jekk jiridu jiġu kommenti oħrajn mill pender tal-Parlament, napprezzawhom, aħna lantana għan nizguraw li level 2 ikun koerenti ma' level 1 u jħed u li level 2 jati ċarezza u legali eh, u ċertezza legali. U eh, għanna l-importanti tagħna li kunem applikazzjoni koerenti ta' regoli fl-Unjoni Europea kolla. Grazie. Grazie ħafna Sir Major jek jħoġbok. Grazzi ħafna u grazzi ħafna l-membri tal-ikon tal-li għedin fil-fat li xnu maħsibijiet taħħom l-na jena ħanitkellem jena un batnati l-opportunità l-kollega tiegħi sabiex jitkellem fuq ċertu elementi. Mela ħan nitkellem fuq kwistjoni iktar ġenerali. Kien hemm ċertu suġġerimenti dwar il-fatt li aħna ma ħanix qed inkunu trasparenti biżejjed fix-xogħol tagħna u dwar ir li għanna nuru ħalli noħorġu pozizjoniet iktar ċari. Aħna qegħdin nippruvaw b b'mod trasparenti, nixtiequ li konna iktar minn daw diskussjonijiet li għanna l-lum, u aħna lessi il-inkomplu jkollna dan it-tip ta' diskussjonijiet il-qoddim. Iżda qegħdin nippruvaw nkunu koherenti, aħna għandna 28 membru fuq il-bord, għatanna ħafna mill-kwistjonijiet illi fil fat diskutejna l-lum li għadna ma deċidajn dwarhom. Aħna naturalment għan nippruvaw nkun trasparenzi fit proċess ta' ta' deċiżjoni, iżda jien ma nistax nieħu pożizzjoni definittiva minħabba li din deċiżjoni dejjem hija dipendenti fuq eh, dak li jiddeċidi l-bord. Issa, apparti minnek dwar il-kummert ta' Markus Ferba, Iva, fil-fat jena nasab dinja wahda mir raġunijiet għalfejn naħna din niprofaw nistabilixxu standards tekniċi hemm il-possibilità li nbidluhom dawn l-standards jekk aħna naraw li dawn l-standards m'għandix bżonnhom, ġifieri m'għandniex bżonn li jkollna bidla tal-livell fundamentali numru wieħed. Dan huwa l-benefiċċju li aħna jkollna dawn l-standards eh, tekniċi u bażi tal-żviluppi fis-suq aħna nkunu nistgħu nibdu dawn l-standards. Dan huwa proċess ta' ġustament li għandu jieħu eh, madwar sena u jiena naħseb li fil-fatt rridu naraw li dan ma neħdux bħala skuża sabiex nagħmlu esperiment. Aħna għandna nużaw iżda dawn l-standards tekniċi sabiex nagħmlu tajjeb pal-bidlet fissu u u jinaħseb li l-neżma naturalment eh, irrid serra ħafna fuq l-iżviluppi fis ma malli aħna nibdew nimplementaw il-mifit mela fuq ċertu kwistjonijiet speċifiċi, il-PM and Post Trade eh, Facility. Din hija faċilità li hija konsistenti ħafna mal-suq tal kapital tal-Unjoni Ewropea, aħna nixtiequ li ntejbu il-mota kif jaħdem is-suq tal-bonds u aħna qegħdin inqisu l-fatt ukoll li l-bonds huma differenti ħafna mill-equity space. U allura sabiex aħna nippruvaw nirrealizzaw x'tip ta' proposta qed issir fl-aħħar mill-aħħar numru ta' bonds li ħajkunu Eh, ħajkunu soġġetti għal pre u post trade transparency għadin nejdu li daw ħajvarjaw minn 300 għal 500. U dan għed jirreferi biss jekk aħna nieħdu parti mill-suq tal-bonds din is-sistema ta' trasparenza, kif għedna fil-passat mod ċara aħna konsultejna ma' Kofja Olivia, aħna fil-fatt kellna konsultazzjoni u f'Diċembru aħna użajna il-kofja iżda din nikkonsidraw dawn il-possibilitajiet u għedin naraw jekk fil-fatt nistawx nazzaw is-sistema tal-kofja jom kella jekk hemmx bżonn li nifukaw fuq bażi individwali fuq kull instrument qed nirċivu ħafna itri mill-partiċipat parteċipazzjoni, parteċipanti ta' suq li jixtiequ li nizaw is-sistem ta' kofja u oħrajn jixtiequ is-sistem ta' ibja, ġifieri aħna nixtiequ nħidu deċiżjoni fuq din iżda issa nistax inti kompozizjoni iktar definittiva minħabba din hija kwistjoni aħna għadna niddiskutu u rridu li fl-aħħar mill-aħħar nieħdu deċiżjoni bħala board. Issa, fuq il-uses aħna napoġġaw l-idea illi fil-fatt aħna għanna l-informazzjoni mid-dokument tal-uses jew tal-prips nafu li intom tixtiequ iżommu ma' rekwiziti tal-uses tnejn iżda il-rekwiziti mhumiex tal-mifit tal-mifit tnejn dwar ir-rekwiziti ta' informazzjoni Ġifiri aħna għedin nipruvaw naraw li konna għal-animan bejn il-prips il-usits u l-mifit t-nejn. Issa, apparti minnek fuq eh, il-riċerka u l-mizur li sawaslu waslu għal riċerka iva fil-fat aħna għedin fil-sena 2010 konsidrajna il-riċerka bħala inducement u fil-fat din kienet il-pozizjoni konsistenti tagħna bħala żma aħna dbedna il-bot mill-dibattitu dwar CSA mħabba li dan mhuwiex terminu legali jista' jkun li ċertu pożizzjonijiet huma konsistenti mal-pożizzjoni tagħna iżda mħabba li CSA mhuwiex terminu legali aħna dbedna daqsxejn il-bot minn dan id-dibattitu. Rodrigo. Iva, ħanitkellem fuq il-kwistjoni dwar commodity trans derivatives u transazzjonijiet tal-package fil-fat kien hemm ħafna kummenti minn ħadd l-istati membri li tkellmu dwar l-arranġament kollu din l-idea tal-25% plus minus 15% oħra. Nafu illi fil-fat aħna ħdimna ħafna sabiex ikollna sistema preċiża u l-finata kemm jista' jkun ma sibniex sistema oħra aħjar minn din illi tista' torbot il-tiġa li aħna jkollna limitazzjonijiet tal-pożizzjoni li konna diverżjoni u kol ta' tip ta' derivativi tal-komoditajiet u stiġa li aħna jkonna armonizzazzjoni li konna sistema waħda fl-Europa. Ġifiri aħna għedin naħdmu għal nipruvaw ntejbu din sistema għaparti minnek nafu bitċar li fuq ċertu kontratti l-ikwizi aħna nafu li anka 40% tista' tkun perċentwal baxxa ħafna minħabba li kultant ikollok mandati twal ħafna fejn ikollok xi żewġ parteċipanti biss u minħabba li hemm tnejn għandhom 50% tas-suq naturalment jekk qegħdin jagħmlu hedging m'għandhomx eh, restrizzjoni tal-ebda limitazzjonijiet iżda jekk le dan jista' jkun ta' dannu għas-suq. Ġifieri aħna din ippruvaw niddefinixxu aħjar il-kriterji l-awtoritajiet kompetenti għandhom japplikaw meta jippruvaw jaraw fuq li ma level jistaw jimplementaw il-regoli. Huwa veru illi dawk illi jikkummentaw fuq limitazzjonijiet jiġġudikawhom minħabba każijiet estremi, per eżempju jkun hemm xi xahar fejn ikun hemm il komunità tal-ikel b'xi 40% bħala limitu. Dan mhuwiex it-tip ta' każ li aħna għandna f'moħħna meta nistabbilxu dawn il-limiti u aħna nafu li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jridu jistabbilixxu l-limiti bir-raqqa u bil-galbu b'tali mod li jirriflettu il-kundizzjonijiet tas-suq. Aħna naħsbu li l-ferament aħna rridu nfakru li kulħadd li dawn il-limitazzjonijiet jistgħu jinbidlu. U dinja hija xi ħaġa li forsi tista' taffi tassib li aħna fl minħat tal-membri parlamentari. Iżda apparti minn hekk aħna rridu niftu għajnejna fuq il- U dim il-fat illi għanna ċertu prodotti li ma tanċem likwidita, sbiq likwidi għanzi fuqom u fil-fat kienu mistoqsija oħra speċifika minn għata sur Gigol dwar din id-definizzjoni ta' same contract jek tistax twassal għal sistemi iktar nazzjonali u fatt li ħajkonna iktar sistemi differenti nazzjonali. Naturalment, l-opinjoni tal-ezma hija relevanti ħafna f'dan il-kuntest. Parti minn hekk naħseb li importanti ħafna wkoll li niftakru li anke mingħajr il mandat legali l-opinjoni tal-ezma kienet effettiva ħafna sabiex tipprova ġib iktar konverġenza bejn l-awtoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali waħna fil-fatt qegħdin nużaw dawn kollu mingħajr l-element legali fuq il-waivers u aħna kellna eh, fil-fatt rispett mija fil-mejja tal-dritt eh, ta' regoli tal-ezma. Ma nafux eżattament kif dan ħajaħdem, iżda rajna illi fil-fatt provajna nevitaw kemm jista' jkun it-tendenzi nazzjonali fost l-Istati membri. Mela xiftit elementi oħrajn li semmejna qabel dwar l-attivitajiet tal-ċellari, naħseb li dik mistoqsija wkoll eh, ta' Sur Ferber dwar min ħajkejjel il-kriterji ta' suq, xħajkun id denominatur ta' dawn il-limitazzjonijiet anċillari Iva veru għanna nuqqas ta' empowerment dwar il-tip ta' statistika li rridu namlu iżda dan l-element diġa jinsab f'ċertu dispożizzjoni, tiġifieri aħna din naħdmu fuq possibilitajiet differenti li jistgħu jfaċilitaw dan il-tip ta' kalkolu. Issa dwar il-kwistjoni tal-transazzjonijiet tal-fil-pakket dan huwa punt rilevanti ħafna u naħseb li inti saqsejt il-mistoqsijiet l-iktar importanti fil-fadwar dan jekk dan jikwalifikax jew le Jina naħseb li rridu kunu ċari u onesti. Ir-raġuni għalfejn aħna rridu noħġu b'definizzjoni għal dawn it-tranzizzjoni tal-pakket speċjalment tal dan ir-reġim u naraw kif dan jaqbel mal-level wieħed u il-perspettiva legali kulli ngħid li għadna ma deċizajn dwarha, għadna t-nanalizzaw din il-kwistjoni u nafu il hemm ċertu restrizzjonijiet u problemi legali fuq transazzjonijiet tal-pakket iżda naħsbu li hemm bżonn li nispeċifikaw sistem partikolari. Punt wieħed dwar it-trasparenza dwar ir-regoli ta' trasparenza fil-direttivi u regolamenti differenti, jekk il-limitu għandu xikun differenti, fil-fatt dan huwa punt li aħna qegħdin nanalizzaw bħalissa ħalli naraw jekk għandu xikun hemm limiti differenti għal pre u post trade u aħna bessibna issa nistabilixxu sistema li tista' twassal għal titjib meta qablu ma' sistema li qegħdin naħdmu biha bħalissa. Grazzi. Rapporter, forsi tixtieq eh, tgħid l-aħħar ftit kelmiet. Iva, xtaqt l-issa xi ftit kummenti mhux fuq il-kontenut, sta fuq il-proċedura, mela l-ewwel ħaġa tagħmlu x'tagħmlu intom xorta waħda tidu tgħaddu minn taħt l-iskrutinju tal-Parlament Ewropew tal-Kunsilu sabiex aħna nipruvaw naġevolaw l-affarijiet, aħna ħajkonna laqa il-lejla jina fl-imkien ma' Shadow Reporters, nirringrazzjakom bil-qoddim tal-parteċipazzjoni ta'kom, ħan nipruvaw kon nistabilixxu pożizzjoni komuni tagħna illi għandhom battit minnaħa tal-ismaw tal-Kummissjoni. Ħalli bekk nerbu dan l-imblukkar, ħana bħalissa qegħdin naraw illi intom għandhom l-opinjoni tagħkom, aħna l-opinjoni tagħna u issa qegħdin ngħidu ara aħna għandna raġun intom għandkom tortu bil-kontra. Iżda jekk tħarsu lura li s-sena 2010 aħna naraw li l-mifid ġiet wara s-sen din is-sena. U aħna l-leġislaturi U mux s-sezar fil-fat. Din hija kwestjoni ta' kooperazzjoni. Jiġifieri aħna ħan ippruvaw niffurmulaw il-pożizzjoni komuna tagħna bħala Parlament Ewropew u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar rridu naraw jekk l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni u regolamenti delegati jew direttivi u miex xirqa skont il-tiġijiet tagħna u l-istess ħaġa tapplika wkoll għall-standards konħu l pozizjoni tagħna bis-serjetà. Iva, Grazzi ħafna fil-fat la t-delegati għas-sessa li t-nata l komissjoni sabiex jibdlu ċertu elementi li mumiex essenzjali fil-fat. Jena naħseb illi Dejjem mhux ħadd irrikjedi proċedura legali. Aħna nafu kif timxi proċedura legali l att delegat ma jistax imur kontra element ewlieni tal-leġiżlazzjoni iżda il-mod ta' kif l-emendi jistgħu ikunu implementati dan huma soġġetti għal proċedura demokratika dawn huma ir-regoli tagħna u aħna nippruvaw ngħinu f'dan il-proċess kemm jista' jkun U nibdew il-ħidma tagħna bil-laqa li ħajkonna lejla. Grazzi ħafna din diskussjoni verament sirja. We move to point 8 of the agenda. Good morning.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 start, I would like to welcome uh, Elke Koenig. Grazzi nistaw nibdew nixtieq illi nati merħba lil Elka Koenig illi hija president tal-SRB. Nixtieq nagħtikom merħba l-Kumitat tal-Ikon dan huwa l-ewwel smieħ pubbliku. Wara l-ħatra tiegħek bħala ċer tal-SRB wara illi il-bord kien stabilit fawissu tas-sena li għaddiet nixtiequ il-natuk merħba aħna ċerti il ħajkunu kooperazzjoni tajba u siwja ħafna bejni, jitna nixtieq nħabbrilkom li aħna l-bija Naxxilna niftemu fuq il-livell politiku bejn il-Parlament Ewropew l-SRB e, kif għanna previst fl-artiklu 45 ta' regolament tal-SRB ġifiri naħseb billi kienet xi ħaġa sewja ħafna wara negozjati aħna fil-fatt tirnexxilna ngħidu li bdejna tajjeb bdejna bit-tajjeb f'dak li għandu xieqsam ir-relazzjoni ta' bejn il-Parlament Ewropew u l-SRB. Skont id-deċiżjoni li tiddet mill-koordinaturi f'Mejju, il-President König fil-fatt kienet mistiedna sabiex niddiskutu b'mod partikolari dawn il-punti li ġejjin nixtieq eh, Nejdilkom li fċertu kazijiet partikolari, fil-kazijiet taħeta, per eżempju, aħna isna u koll situazzjoni iktar diffiċli u l-bord ta' l-arranġamenti illi għandhom ikunu kompluti skont l-artiklu 73 u 74 ta' regolament. Il-proċess ta' proċedura ta' 806 u fuq il- il-kontribuzzjonijiet għal-fond u ħanitkellmu wkoll fuq il-kwistjoni ta' riżoluzzjoni matul il-proċedura kollha kemm jiġi ta' ċerta li Elke Kunik inti bħala President tista' tippreżentanna il-pożizzjoni kollha tal-SRB u intom eżis membri mbagħad ħajkolkom l-opportunità illi s-saqsu mistoqsijiet illi sinjura Kunek eh, dwar il-sujġetti li t-ixtiju. Grazzi ħafna, Sir President, membri onorevoli ta' dan il-Parlament, jina għatneħu gost li għandi l-opportunità li nkum ma'kom l-lum nasib illi l-ewwel opportunità li kolli smieħ uffiċjali pubbliku minn eh, beda jaħdem l-serbi etnaraw naraw illi fil fat aħna provajna naraw nibdew naħdu dan il-mekkanizmu tal-istarbi u rridu naraw eżattament xinija s-sitwazzjoni E kif aħna qed nibdew naħdmu bil-SRB u qed nippruvaw fil-fatt nippreżentawlkom aħna il-każijiet li kellna u x'tallimna u anka il-proċedura ta' e, riżoluzzjoni u apparti minn hekk fuq il-fond waħdini ta' riżoluzzjoni qegħdin naraw illi fil-fatt għalhekk stedent lil vice Chair sabiex jiltaqa' magħna u hekk ikun magħna Aħna palissa għanna 50 membru staff, dawn jinkludu l-membri ta' Task Force, l-membri tal Komissjoni Ewropea li edin jgħinuna ħafna sabiex naħdmu fuq dan. Il-punt aħna għanna ħafna eh, ħaddima li huma kwalifikati ħafna fil-fatt aħna nixxilna illi nilħu l-standards ta' Eh, gwaljanza bej sensi u rappresentazzjoni ta' żewġ sessi iżda kif dejjem ngħid dejjem tista' taċċetta ċertu ħaddiema jekk inti jkollok bilanċ ġust f'kull eh, applikazzjoni naturalment jekk tista' ġifieri jkollok dan il-bilanċ tajjeb miż-żewġ naħat miż-żewġ sessi. Ġifieri aħna provajna nagħmluha ċara li meta eh, nirċivu applikazzjonijiet huma minnaħa tagħhom iħeġġu li jkun hemm dan il-bilanċ ukoll. Aħna għedna naraw li regoli kienu stabiliti tajjeb u aħna rridu nakkomodaw lil ħaddiema u rridu naraw li konna kol post permanenti sabiex ikunu stabiliti fi Brussel, il-loġistika għadna din nirfina għazda fil-bidu ta' s-sena 2016 suppost ħankunu stabiliti għawek fi Brussel. Issa rridu naraw kif ħanamlu minn issa s-sena 2016 eh, minnaj ma nispiċċaw noqdu barra u naħdbu barra ġifiret niprofaw nsibu kif eh, nistaw nsibu soluzzjoni toħrajn aħna naraw illi qed nifukaw palissa fuq l-implementazzjoni tax-xogħol tagħna aħna kellna nistabilixxu diġà bdejna nistabilixxu proċeduri uniformi standards fuq il-proċeduri li huma fil-kompetenza tagħna aħna qegħdin niżviluppaw regoli operattivi flimkien ma regolament fil-kuntestanzi ta' regolament tal- SRB tal-Unjoni Bankarja waħna qegħdin nippruvaw nidentifikaw u inneħu l-iskil li aħna għanna għal-resolution sabiex naraw li kolla sistema bankarja aktar b'saħħitha. Il-kwestjoni toħodna li l-in mill-Europa u din hija azzjoni internazzjonali sabiex nħu dawlanijiet kollha aħna fis-sessjoni plenarja tal-SRB ħloqna erba' kumitati wieħed jiffoka fuq il-kooperazzjoni bejn l-SRB u l-awtoritajiet tar resolution nazzjonali, it-tieni kumitat huwa fuq il- ktif ta' riċetti tagħna il metodi tagħna jiġifieri t-tielet ħaġa edin nifukaw aħna fuq il-proċedura ta' resolution u nraba komitat u għet jifoka fuq il-kontribuzzjoni tal-fond. Jen nishti n-informakom soddisfazzjoni daw il-komitat ġabdu jaħdmu tajjeb u nittamaw illi jista jkonna kooperazzjoni tajba mal-autoritajiet nazjonali ta' resolution. Aħna u illi ikonna il-manuel li jkun lest resolution sal-laħar ta' din is-sena nittamaw liħan l-estu qabel ma, ma dak li jett nipjanawu fuq il-fond ħankellimkom iktar qoddim. Issa matul ix-xhur li ġejjin aħna e, fil-fatt rridu naħdmu ħafna fuq e, memorandum ta' understanding u anka fuq il-ftehim ta' kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew Anzi, il-Komissjoni Ewropea qed ngħid mhux Parlament Ewropew dwar il-ftehim mal-Parlament Ewropew aħna ħanitkellmu ktar il-qoddim. Il-ftehim mal ECB ħanitkellmu dwar iktar il-qoddim mill-esperjenza li kellix issa Turini illi ħajkolli bżonn ta' iktar informazzjoni fil-fatt l-iskambju ta' informazzjoni għax xi ħaġa importanti ħafna lina. U aħna qegħdin bħalissa f'kuntatt mal-Bank Ċentrali Ewropew mal-mekkanizmu ċentralizzat ħalli nibdew naħdmu fil-fatt eh, fuq din kooperazzjoni qabel ma jkollna eh, l-aħħar MOU. Fil-fatt naħsbu illi mixin kif suppost, aħna naħsbu illi fil-fatt għanna ċertu rizoluzzjoni, għanna bżon ta' ċertu informazzjoni minn issa u mux biss mill-ewwel ta' jannar meta aħna nibdew naħdmu fuq dawk il-banek li diġaw bil-proċedura ta' resolution. Fil-fatt il-ftejn bejn il-Parlament Ewropew u l serbi imxew bażi ta' negozjati, negozjati li imxew tajjeb ħafna l ħakna ftejn politiku l-bira stess. Nittamaw li dan il ftejn ħaj jkun iffirmat mill-iktar Fis, possibbli miż-żewġ naħat nasab dinja kwestjoni kwistjoni iktar ta' l-xaqsam mal-loġistika li problemi bil-kontenut. Apparti minn hekk aħna qegħdin inħejju issa memorandum of understanding mal-istati membri illi mhumiex qegħdin jipparteċipaw anka ftehim mal-pajjiżi terzi. Diġà kellna diskussjoni mal-Istati Uniti, iżda anke ma' pajjiżi oħrajn Issa, dan l-isfond nixtieq li nsemmi wkoll ċertu punti oħrajn. Aħna semmejna wkoll każijiet ta' resolution tal-passat, semmejtu l-każ tal-ħeta. Jiena irċivejt il-ħadd telefonata l li jara eh, għadhom kif xew moratorium bdejt ngħid ara bdejna tajjeb issa li sejra Brussell. Aħna nafu li ċertu każijiet ta' resolution matul din is-sena ċertu waħda huma taħt il-kompetenza esklusiva tal-Istati membri. Skont il-miżuri ta' resolution nazzjonali, l-SRB aħna nafu li bħalissa jinsab fis stadju ta' tranzizzjoni fis-sena 2015. Aħna diġà bdejna naħdmu fuq l-pjanar ta' resolutions da fis-sena 2016 ħankun responsabli bisħiħ għal dan il-kazijiet ta' resolution. Issa fil-kas tal-ħeta, bżon li nikonsidraw ħaġa partikolari. L-ħeta mandomx licenzja illi jistaw serħu fuq għallura mumiex responsabilta tana la din is-sena laqqas. Skużani, xtaqt nistaqsik ħaġa ħerta miex taħt ir-responsabilità tal-servitu s-sena 2015 laqqas il-qoddim. Iżda ħna xorta waħda qegħdin f'kuntatt mal-kollegi Awstrijaċi u ħan ippruvaw nanalizzaw il-każ flimkien magħhom. U nippruvaw naraw x'in kienet il-lezzjoni li tgħallimna. Regarding any other bank fuq kwalunkwe bank ieħor, inkluż iżda mhux dawk biss li maddewx il-revizjoni ta' kwalità. Aħna qegħdin f'kuntatt mal-Autoritajiet ta' Riżoluzzjoni Nazzjonali u niżguraw illi l-panijiet ta' riżoluzzjoni jiġu żviluppati. Sed ikolna lista ta' prioritajiet għal dan il-għan u l-Bank Ċentrali Ewropew rrid jiżgura il l-banek ikollhom pjanijiet ta' rkupru adekwati u niverifikawhom jiverifikawhom magħna, jiġifieri dawk l-istituzzjonijiet. Kif ukoll aħna rridu naħdmu flimkien għaliex il-pjanijiet ta' rkupru huma kriterju għalina biex ikun hemm pjanijiet ta' riżoluzzjoni u għedin niddiskutu ukoll li nallinjaw l-prijoritajiet tagħna għalhekk qegħdin naħdmu fuq dawn il-prioritajiet se nieqaf hawnhekk imma lesta li nwieġeb mistoqsijiet. Nixtieq ngħaddi għal kwistjoni tal-fondi qed nibda l-ordem hawnhekk fix xar li għadda l-SMB l-SRB intensifika il-kustjonijiet tal-prefinanzjament, mod partikolari il-prefinanzjament ta' kontribuzzjonijiet ex post, iġifiri aħna effokajna fuq il-periodu ta' 8 snin li jkunu qabel. Abbażi ta' analiżi preliminarja l-SRB konkludi illi il-rizorsi esterni jeżistu fil-verità iżda huma limitati fid-daqs u d-disponibilità tagħhom id-diskussjonijiet ma' partiċipanti fis-suq u rew illi ċertu credit lines minn istituzzjonijiet finanzjarji bħal banek lill-SRB mumiex attrajenti minħabba numru ta' raġunijiet l-SRB jaħseb illi il-kapacità tiegħu għabbażi ta' sentiment tal-banek fuq il-credit lines għandi huwa ta' inqas minn biljun euro. Is-swieq l-aċċess ta' suq kapitali ġifiri mux self tal-banek imma għacċess l-kapital, għasriq tal-kapital u għasmat li jkun bejn 5 u 15 il-biljon fuq bazi annwali u dan jista' jibqa tela sa 25 biljon euro iżda ikun suġġett għal ċertu kustjonijiet eh, legali jistaw ikunu inqas fil-meta jisir self l tal kapital għasuq tal-kapital se jkun diffiċli wkoll minħabba l-komplikazzjonijiet tal-finanzjonament tal-Fond tal-Riżoluzzjoni Unika. U anke minħabba il-mekkanizmu tal-riżoluzzjoni wkoll u anke minħabba il-fazi preliminari tal-bord innifsu. Dan ikun jeħtieġ rating estern għal dan il-font u jkun hemm ukoll prova tal contribution collection mechanism aħna se nkunu qegħdin in-nies eh, u d-dubji tagħna dan jista' jinbidel ma' żmien jiġifieri fit-tieni nofs tal-2016 ikun l-ħjar żmien li nerġgħu nevalwawha jekk fi kwalunkwe deċiżjonijiet ta' self eh, dan li kun irtittieħed mill-bord dan irtisir fil-plenarja skont regolament. Issa naddu għal sorsi pubbliċi minkejja l-sqarrija tal-Ekofin ta' tal-20 ta' Deċembru 2013 li l-arranġamenti finanzjari pubbliċi għandhom ikunu fis-seħħ bħala l-aħħar riżors biex jagħmlu tajjeb finanzjament sa meta jitwaqqaf l-SNB dawn l-arranġamenti xorta qatt ma jeżistux. Għal dawn l-aħħar ftit xhur l-SRB flimkien mal-Kummissjoni Ewropea u istituzzjoni oħra Ewropej revidejn alternattivi oħrajn għal dawn l-arranġamenti. Aħna bħala l-SRB wasalna l-konklużjoni li nirrokkomandaw il-finanzjament minn credit lines individuali li siru mill istati membri għaliex dawn ikunu iservu bħala sorta rekwizita għal dawn il-fondi jitajbu il-profil ta' riskju ta' dawn il-fondi u l-aċċess għal s tal-kapitali u jiskuraw kollu li disponibilta fejn u meta ikun hemm bżonn. Aħna restin li nibdew x-xogħol fuq l-lat prattiku biex tinsab soluzzjoni wara li tittieħed deċiżjoni fuq livell politiku biex ikollna l-arranġamenti finanzjarji pubbliċi sa l-2016. Nishtiq nadissa għal kustjoni tal-applikazzjoni tal-regolament 806 tal-2014 jiġifieri regolament SRM. Skont l-informazzjoni li għandna aħna, din <laughs> mtanċie ħaġa sabiħa, skont l-informazzjoni tagħna żewġ ta' membri biss irratifikaw l-ftehim intergovernattiv. Hemm oħrajn li għaddejjin dan il-proċess. U fuq il brd dan ma jidirx illi għana situazzjoni aħjar skont l-informazzjoni li għanna seba stati membri biss implementaw il-BORD bissieħ, oħrajn huma mistennija li jagħmlu dan sa Ġunju. Imma ħadd minnhom għandu maġġoranza. Dan nixtieq insemmih nixtieq nħodu l-opportunità biex nitlob l-appoġġ tagħkom biex infakru lill-Istati Membri illi dawk li ma implementawx kemm huwa importanti biex ikun hemm armonizzazzjoni sa dawk l-affet ħana responsabli għal-jom. Dan huwa għal odda li għanna bżon diffiċli li kolna mekanizmu armonizzat jekk u li jaħdem jekk ma totonix l-odda biex naħdmu bihom l-aħħar biex tinqas konfidenzjalità. Issa supervizjoni u riżoluzzjoni l-konfidenzjalità tal-informazzjoni tiġi salvagwardjata u dan huwa importanti ħafna Riżultat ta' dan il-reġim ta' konfidenzjalità, il-klassifikazzjoni u l-iskambju ta' data huma anke sor ta' diskussjoni bejn itna stess il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Kommissjoni Ewropea u l-Partit Interessati Nazzjonali. Il-garanzija ta' konfidenzjalità ser jiġi stabbilit fil-memorandum ta' ftehim mal bank Ċentrali Ewropew u dan ser jiġi spjegat fil- non-disclosure agreement li jidbat mill bank ċentrali għalilna fuq il-Kommissjoni Ewropea dan diskutuħ fil-fejm li għatit ġi diskuss imma għanna għanna diskutu maħom u naħseb li għanna kompromessu meta jasal il-waqt illi jkun hemm skambju ta' informazzjoni konfidenzjali mal-Parlament Ewropew diġa għanna tfassil fin eh, Anzi, dan tajm tejm u huwa sempliċement ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-SRB. Ġifiri jiena naħseb illi kuna nistgħu nidiskutu dawn il-kustjonijiet delegati fid-dawl tal-reġim ta' konfidenzjalità li jiġi stabbilit fir-regolament SRM u li jagħti l-leġislaturi kollha Da il-kreditu naħseb illi l-SRM huwa mekanizmu tajjeb ħafna meta wieħed jiffoka fuq leġiżlazzjoni partikolari u meta inħarsu lejn ir-reġim ta' konfidenzjalità u għalhekk jiena nemmen li sar jirna xxielna eh, namlu suċċess naħseb li ħarisna lejn suġġetti kollha u l-istan li nwieġeb kollunkom mistoqsijiet li jista' ikolkom. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi lilek tal-prezentazzjoni dettaljata tiegħek u tal-li weġib il-mistoqsijiet kollha tagħna fuq dawn il-kwistjonijiet partikolari jiena naqbel miegħek mija li il-koll kemm aħna għandna naħdmu fl-istati membri tagħna biex ikun implementazzjoni sħiħa tal-BRD. u anke il-fond ta' il-dispozizjonijiet tal-rizoluzzjoni li jridu importanti ħafna li jkunu fis-seħ. Nati il-mikrofonu lil Hoher Bart. Liba. Grazzi ħafna Sir President, Signora König. Għaziza, Signor Grinxa, verament nħu gost li jena għandu l-opportunità li nkun għawek prezenti għall-ewel smeħ publiku, għandu l-unur li nkelmek jena l-ewel saqsijina l-ewel mistoqsija huwa verament responsabilta kbira illi għandek fidejk ġifir li tibni mill-ġdid uh, u uh, mixxejn din l autorita tal-SRB naf naf u ċert u għandu fiduċa li jinti flimkien ma' tim tijak mxin fil-direzzjoni tajba u s sena diħla ħajkolkom l-attivitajiet u l-kompetenzi sħaħattivi. Inti għed fil-fat li jemson li tuħloq din l-istruttura u xtaqt nkun naf eżattament dawn l-istrutturi. Allura, kif beħsibkom? tistabilixxuhom. Forsi tista' tispjega li punt iktar preċiż u inti issa li qed tipprova tistabilixxi l-awtorità x'taħseb li ħajkun wieħed mill-ikbar problemi jew xkiel li beħsiebek li taħseb li ħadiltaqgħu magħhom U għaparti minnek, it-tini mistoqsija fuq eh, il-xol ħajkolkom fil-ġejjien, ġifir diskambju mal autoritajiet nazzjonali li għandhom rwol importanti, kif besibkom intom tistabilixu din it-tip ta' kooperazzjoni? U jekk nitkellem issa fuq l awtoritajiet ta' resolution nazzjonali, jien naturalment naħseb ukoll fuq it-tielet mistoqsija tiegħi, Ġifieri tista' tgħidilna daqsxejn iktar fuq l-ewwel ftit xhur ta' kooperazzjoni li intom kelkom. Għadna kemm smajna li inti ħajkollok ħafna negozjat interessanti ħafna mal-Bank tal-Ċentrali Ewropew. Kif taħseb li ħad tkun din it-tip ta' kooperazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew mal li bie l-Autorità Bankarja Ewropea. Grazie. Uh, I think I respond in English for the help of all the others. Uh, thanks for the question. Ġeb l-Inglis, grazzi tal-mistoqsija tijak, mela, xinu ma l-ekbar sfidi li għanna qoddimna? Aħna startup, ġifiri, dejjem tagħmel l ektar ħaġa l-importanti li jmiss li din l-organizzazzjoni u il-kollega tiegħi jista' jaqbel li kultant kun spiċċa organizza kif ħajn kolna kafe, mela. Fu il- Aħna lanqas għanna kafe jgħid kollega fl Mela, l-onorevoli kon ktir tira il-komment ta' u tajt li l-ilma huwa problema, mela l-sfida l-iktar kbira hija li infaslu tim. Aħna għanna ħafna persuni motivati li għandhom sfond kulturali differenti u li wieħed ikollu tim bilanċat u li zinskura illi l-kull kemm aħna qed ngħidu nfissru l-istess ħaġa hija waħda mill-iktar sfidi kbar f'organizzazzjoni ġdida qed nittamaw illi fl-2016 nixxina nsibu post fejn nkunu stabiliti imma palissa l-ispazju li għanna u għazzajr wis għalek qed nsibu soluzzjonijiet eh, temporani għalissa u fl-istess irridu nibdew naħdmu fuq il-kontenut. Mill-att amministrattiv Konna fortunati li kellna task force tal-Kommissjoni ċan kien ifisser li kellna persuni li kienu jafu r-reglu l-proċeduri kollha u setgħu jaraw li dan isul implementawhom kif suppost. Dawn huma l-tibdili tekniċi u ħaġa oħra inti ma tistax kollok 150 bank, uħat minnhom imdaqsin, u li jkollhom riżoluzzjonijiet sa minn ta' din is-sena. Għalhekk wieħed irid jipprioritizza u tara xieħti isir. U eh, diġa għanna l-autoritajiet rezoluzzjoni nazjonali tiġu għarrajna għax din jgħidu l-najt tibħat jihdu responsabilta 2016 se eh, jiġri wara li wieħed jiddefinixxi kapitlu importanti huwa ifisser li definixxu il-kwistjonijiet tal responsabilità li tkunu f'pożizzjoni li nistabbilx dawn il-kriterji fil-2016 imma l-autoritajiet tal żolazzjoni nazzjonali u l-banek tiħeġġuna biex noħorġu l-politika tagħna issa stess biex huma jkunu jistgħu jużawha għal biex jippjanaw din ir-riżoluzzjoni u naraw fl-ma direzzjoni ser nimxu, ġifiri rridu l-ewel nitilqu fuq saqajna. Issa, aħna qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna ċertu pajjiżi li diġà għandhom awtoritajiet ta' riżoluzzjoni stabiliti, oħrajn mhux daqshekk u oħrajn ċertu esperienzu għandna pajjiżi oħra li qegħdin fl-istadju li qegħdin waqfu din l-autorità u għalhekk li eh, Bank Ċentrali Ewropew mandux l-għażla li jgħid li għan niftehmu fuq xi ħaġa din is-sena. Ejja ngħidu li sena nagħmluha kif għamilna s-sena l-oħra u imbagħad nimxu pass pass. Irridu naħdmu fl-imkien m'hemm soluzzjoni waħda. Kooperazzjoni mal-autoritajiet nazzjonali sissa qed tajjeb dan ifisser ukoll li dan jgħi il-komitat li waqqafna jgħinu u koll, ċaħna naħdmu maħħom, ġifiri ix l sarbi li jaf kollox, specialment għonek fe Brussel, imma ija u dan huwa kollu xogħol ta' kooperazzjoni, il-komitat li l-aktar li qed jiffoka fuq il-kooperazzjoni bejn l autoritajt nazzjonali u aħna. Dan il-komitat deġa ħareġ bideja li probabbilment ser ikollna nsegu l-istess model tal-Bank Ċentrali Ewropew iġifiri illi nżommu l-kooperazzjoni fuq mal-ħeġ tal-SRB u l-autoritajiet nazzjonali li jaħdmu magħna fuq dawn il-każijiet individwali u fl-aħħar mhux l-inqas il-Bank Ċentrali Ewropew kooperazzjoni mal-mekkanizmu ta' supervizjoni il-Bord ta' Supervizjoni jaqbel naħnafu xanna xiex nitkellmu hawnhekk imma sabi huwa organizzazzjoni kbira ħafna, jiġifieri biex wieħed jgħaddi l-proċedura kollha kemm biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni dan jieħu ħafna ħin. U aħna dejjem ninformawhom li jista' jiġri illi ma jkollniex ħin. Grazzi, mela biex nati il-mikrofonu l kulħadd ma tistgħux iddumu aktar minn erba' minuti għalhekk jekk joġobkom l-istoqsija tagħkom tkun bejn minuta minuta u nofs u l-tweġiba tkun eh, madwar 10 minuti. Liza Ferreira, jien se nitkellem bl-Ingliż biex għax inti qed titkellem bl-Ingliż ukoll. Grazzi lilek tal-li edha fostna, grazzi tal-xol tijak u tal-xol tal-tim tijak. Jiena imħazba fuq il-fat, fuq id-dejta il li jinti tajtna. Fuq l-implementazzjoni tal-BRRD. Dinja xaġa ta' tħassib għalina, l-BRRD li suppost ġi implementat f-Seċembru tas-sena l-oħra għadu biss implementat minn seba stati membri din hija xaġa tħassibna ħafna. Il-fatt illi il kontribuzzjonijiet fil-fond saru biss minn żewġ stati membri din hija xi ħaġa oħra għalhekk intom għandkom sfida qoddimkom l-bidu tas-sena d-dieħla <coughs> x'tip ta' mekkaniżmi għandkom disponibbli x'kuntatt mal-Kunsill u mal-Kummissjoni? Il-Parlament se jagħmel dak kollu possibbli biex iħaffef il-proċess u biex ipoġġi pressjoni fuq dan il-fatt. Imbagħad, meta naslu f'nofs din is-sena, naħseb li jkun wasal il-waqt illi eh, namlu dak kollu li nistaw biex ikkolna livellora ta' diskussjonijiet. X'inhu malek il-mekkaniżmi li jistgħu jiġu użati għal dan ir-ran? Tieni mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-backstop li dejjem kienet problema. Għalija ma kienieċ ċara bizzejed ħaġa u nishtiqek li tispjega aħjar x'inhu huwa l-livell ta' diskussjoni fuq il-possibilità ta' DSM. DSM ġi imħabbar illi la darba jkollna il-mekkanizmu li jiġi introdott lejn il-banek. Dan il-kas għalek mux ċara fejn mux għat jiġri. U anka kadetajt individuali mill-istati membri, dan kienu suġġeriment li għamilt inti dinjet hija xi ħaġa ikkomplikata jekk nażlu din l-alternattiva, grazzi. Grazzi, provan prova wieġbek aħna nużaw kwalunkwe possibilita biex ngħidu illi rridu il-kulħadd l-BRRD fl-istati membri u anke li kunem li jiġi firmat il-ftejn intergovernattiv. Aħna ma nix mezzi biex nħedġu l kulħati implementaħ imma il komissjoni evalwad din il-ħaġa u qed tinfasizza fuqha u infatti ħarġet notifika l dawk l-istati membri li ma wasqadhom ma waslux l-aħħar stadju tal-implementazzjoni u għalhekk il-Kummissjoni qed tuża l-għodda tagħha biex inħaffu l-proċess. Apparti minn hekk hemm bżonn ta' ottimizmu u dan l-affarijiet jeħtieġu l-ħin. Bridge funding, aħna bħala RSRB, meta bdejna u fl-ewwel ġimgħat ukoll meta konna hawnhekk, il-Kunsill saqsiena natu l-opinjoni tagħna fuq alternattivi u soluzzjonijiet. Jina provajt nispjega li qegħdin nifukaw fuq il-bridge funding illi soluzzjonijiet privati huma limitati ħafna. Apparti minn soluzzjonijiet pubbliċi ħares din alternattivi differenti u ħriġna b'din l-idea illi ikollna soluzzjonijiet ta' self pubbliċi Bħalissa għanna l-periodi ta' 8 snin dan huwa aktar ħaġa faċli. Aħna ma fokajniex daqshekk fuq is-soluzzjonijiet ta' backstop, imma dan għandu jkun il-pass illi jmiss. U meta qed issemmi li jessem, jiena nifhem illi li jessem ma jistax isellef b'mod dirett lill-SRM imma din tkun kwistjoni tal-istati membri. Imma naħseb issa titħalla fidejn il konsil u l istati Membri biex joħorġu b'konklużjoni. Aħna ħejjajna proposta u qegħdin nisimaw u nsegu id-dibattitu tagħhom. Grazzi l-Onorevoli Van Stork. Grazzi tassew. Grazzi tal-li għada fostna, onorevoli kunik. Għamilt il-bira, jina nishtri inħares lejn l-anijiet tal-bi illi ġifiri illi l-spejjeż ikunu minimi għal kontribwenti. Artiklu 44 għanna ħafna aċċezzjonijiet għal fejn japplika il-bejlin għandek ħafna responsabiltajiet differenti, responsabiltajiet ta' istituzzjonijiet, eċċezzjonijiet ta' sebatijiem. Iġifiri, għedin jina ta' ċertu vantaġġi l-kalituri jistaw jirna xilom jaharbu f'kasta dawn il-problemi, dawn il-fantaġġi f'artiklu 44 tal-BRD. Iġifiri, illi l-istat jgħati ċertu garanzija għal dawn il-kazijiet Iġifiri li fil-futur il-kontribwenti jridu ipattu iħalsu għal bailout tal-banek. Il-regla ta' naqsim sabatijem hija regola għal tranzazzjonijiet tal-banek ma' regola temporanju. Dan jagħti wkoll garanzija lil banek Tinja xi ħaġa għandha tiġi ċerata lil kulħadd. Taħseb illi din it-tip ta' garanzija hija inċentiv biex wieħed juża dawn l-istrumenti jew taħseb li dan mhux se jsaħ fil-futur. Mela, din hija kwistjoni importanti ħafna il-bailins. L-aktar punt importanti għalija f'artiklu 44 huwa li għana nkunu ċari iva hemm bejlin u għandu jkun hemm bejlin qabel ma jittieħdu miżuri oħra. U l-SRB flimkien mal-Istati Membri qed jaħdem biex il bejlins ikunu tassaw jistgħu jaħdmu u tassaw jistgħu jiġu użati. U dam l-kustanijiet prinċipali hawnhekk hija illi f'kategorija partikolari ta' kredituri hawnhekk qed nitkellem fuq dawk ta' tfaddil. U f'dawn it-tip ta' każijiet huma jridu juru li ma kienx hemm diskriminazzjoni fil-kreditu hemm numru ta' alternattivi li wieħed jista' jieħu u l-aktar mat importanti huwa li kasta ta' riżoluzzjoni għandna nħarsu lejn għandna nħarsu lejn il-klassifikazzjoni tal-kredituri biex kun tista' tinsab rizoluzzjoni. Fuq dan ndemna ħafna imma hemm għatfadal ċertu mistaqsijiet. Issa, Jiddispjaċini li qed nitkellem bil-Ġermani hawnhekk hija kwistjoni teknika ħafna. Din ma nasibx se tkun problema, imbagħad fuq is-suq tal-banek ma nħossux li hawnhekk hawn xi tibdiliet. Imma m'għandniex id-dejta kollha disponibbli għalhekk huma il-banek ċentrali li jistgħu b'dawn il-mistoqsijiet aħjar minna. Grazzi Michael Toiler. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Koenig. Anka jiena nixtieq nirringrazzjak tal-istqarrijiet tiegħek u qed għost gost li kif qal is-Sur Balz qed għost gost ħafna illi inti għada wek mana tuk merħba u għandi ħafna fiduċa fiku fit-tim tijak. Għandi xiftit mistaqsit konkreti l ewwel dwar il- l-istaff, il-ħaddima, ma t tistabilixu ċertu limitazzjonijiet, jew nkella t-provaw taraw li għandkom laħjar esperti għaxxo l-importanti li għandkom xtamlu. Issa parti minnek dwar il-kriżijiet akuti u diffiċli ħafna li qed naraw li qed jiżviluppaw f'ċertu pajjiżi. Inti taħseb li hemm fil-fatt numru ta' każijiet illi jistaw jizviluppaw kmini iktar mill maħsub li ħajkollhom bżonn dal-mekanizmu ta' resolution u jista' jkun li minħabba li ħajkun hemm iktar każijiet taħseb li dan ħajpoġġi iktar peace fuq l-SRB u allura Inti kif beħsibek tipprova taffaċċa din it-tip ta' sitwazzjoni? Jiena naħseb li f'dan il-kuntest nixtieq illi jekk tippermettili insaqsik inti kif naturalment x'inha l-opinjoni tiegħek fuq l-iżvilupp tal-każ fil-Greċja. Recruitment, I think for the time being. Recruitment għalissa mm, ma nix naqas ta' applikazzjonijiet u għanna applikazzjonijiet bilanċati mis-settur privat, imma anke dak u anke dak pubbliku. Diffiċli meta wieħed jitkellem fuq l-ugwaljanza ta' bejn l sessi u ta' nazzjonalitajiet. Jekk għandek aktar applikazzjonijiet tal irġiel eh, diffiċli li wieħed ikun ġust dak li jagħmel u anke l-istess ħaġa għal pajjiżi qed ninkoraġġi l ħafna nies biex japplikaw. Din mish ħaġa li tinkwetana daqshekk għalissa. il riskju illi s-jannar 2016 ikolna n-tamu li dan ma jsefx se jkollna il-supervizuri, il-leġislaturi, il-kolka maħna għanna xorx namlu biex il-sistema bankarja tkun ħada sikura, imma jista' jkun illi jekk eh, xi ħaġa tmur ħażin fl-ħar ta' din is-sena, nistennew sakemm aħna nkunu responsabbli għal din il-ħaġa u dan tkun fidejna u fil-leġislaturi. Apparti minn hekk, rixtinħu din l-opportunità biex ngħid illi ma ħsibx li jagħmel sens illi kulħadd għandu id-dritt illi insabu soluzzjoni aħna il-bank nifsu imbagħad irid ikun dak li isolvi dik il-problema jekk le inti tkun fi proċedura ta' insolvenza. U jekk il riżoluzzjoni twassal għal soluzzjoni aħjar għal pubbliku, mela imbatem ir-riżoluzzjoni tkun l alternattiva li nipreferu kif sistema aktar kmini dan serkun fl-aħħar fażijiet nittama lek li kunu nistaw nlaħqu ma xoll li kolna fl-2016 u fuq il-Greċja naħseb li kolka maħna għedin ninsegu l-ħbarijiet u għetnajdu illi il-banek gregi għedin jaħdmu fi kondizjonijiet diffiċli ħafna imma tal-inqas għandhom tim zar ta' riżoluzzjoni m'għandhomx BRD imma xorta għandhom esperjenza fil-rizoluzzjoni tal-banik u ħna għedin naħmu l vicin ma l kollegi tħana u koll. Grazzi, Miguel Viegas. Muito obrigado, eu tinha aqui três Grazzi, għandi xiftit mistoqsijiet. Jena għarajtu attentament il dokument u hemm ħafna rizultati illi għeti għajdu illi Eh, jitkelmu fuq 55 biljun, jina nishtiq nkunna naf li jekk id-dejta eh, li għanna unek jikorrispondux u leja realtà għax kultant il-banek ikollhom kondizzjonijiet aħjar. Għal daqstan dawn iċ-ċifri jirriflettu s-sistema eh, reali u qed naraw biss parti mill-banek il-128 li huma supervizjonati mill-Unjoni Ewropea. Mbagħad għandi mistoqsija oħra. Inti kont qed tgħid illi wieħed mill-għanijiet huwa li niċċaraw ir-riskju ta' insolvenza u falliment u li konna mekanizmu ta' riżoluzzjoni. U kif se jaħdem dan? Se jkun hemm evalwazzjoni a priori tal-banek kollha u jekk u għek il-data ħatkun publika jew disponibli għal-parlament. U mat fuq il-kwestjoni tal-bejlin, waħda mill-eċezzjonijiet huma salima punt bank li falli u riskju sistemiku għal sistema kollu. U x'edin tagħmlu jitkom biex tagħmlu evalwazzjoni tal-riskju sistemiku li ikun kontaġus. U, u dan għax rapportandu ma l-eċezzjonijiet tal-bejlin. Mela nibda bl mistoqsija li għamiltli li il-55 biljun hija tal-evaluazzjoni tal-lum bazzata fuq eh, il-1% ta' deposit ta' garanzija. Waħna nizguraw illi dak li qed nagħmlu issa u li kunem mekkanizmu ta' kontribuzzjoni uniformi illi eh, se jkun stabilit fil-Unjoni Bankarja. Ma narax illi hemm lebda eh, negozjati favorevoli. Naturalment jekk ikun aktar depositi mbagħad dan din ċifra tikber. Il-mekkanizmu tal- eh, rizoluzzjoni u l-evaluazzjoni a priori. Mela, Dana eh, se jkun fil-pjanijiet ta' rizoluzzjoni li għat rridu nikdbu. U dawn se jitrattaw l-aħħar mistoqsija li għamiltint. Dawn il-pjanijiet se jifukaw fuq l-interkonnettività tal-banek, ta' systemic footprint tal-banga. U niprovaw anki nirsolvu ir-risolvibilità tal-banka skont kemm huma importanti l-banek illi għad differenti minn banka zaħira u mbagħad tiġi għall-banka għal bank kbir internazjonali. U f'din ir-riżoluzzjoni mbagħad se jkun hemm anki l-ostakoli probabbilment l-ikbar xkien se jkun e, l-argumenti transkonfinali u rikonoxximent ta' mizuri ta' riżoluzzjonijiet. U naturalment irridu naħdmu anki fl-imkien mal- partijiet oħra internazjonali, imma waħda mill-ħidmiet li għanna hija li nevitaw li falliment singol mbagħad se jidħol e, fil-kwistjoni sistemika u sir ħaġa kontaġuża. Grazzi, Sven Giegold. Grazzi, President. Il-kena il ġermanis Schön, dass Sie wieder hier sind. Äh, ich habe Grazzi, signor, kuna għet naħu għos li għet nerġan rakawwe, kan dizzert mistoqsijiet li għanna tjena nishtiq insaqsi, kjek aħna għedin nitkelmu fuq eh, ħafna banek sistemiċi gbar u lenin illi ħajkolom dawn il-bżon ta' rizoluzzjoni, intom ħat istabrixxu ċertu direttivi jew ċertu kriterji ħalli taraw ħalli toħorġu bi gwida dwar dak li qed jistennew minn dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji jagħmel sens li sabiex ikun hemm bank li aħna naraw li verament jista' jkun mejju permezz ta' riżoluzzjoni minkejja li jkun hemm ħafna problemi legali pereżempju jagħmel sens li jkun hemm ristruttural ta' dan it-tip u nixtieq nirreferi wkoll għall-intervista li inti tajt lil Handelsblatt nhar it-tnejn li għadda u nixtieq nikkwotak. Vinti eh, fil-fat war il-Greċja et illi fil-fat aħna din nipruvaw nivitaw li l-pajis falli. Iżda inti bħala toġiba din mistoqsija et illi għanna bżon li nsaqsu l-gvern Grek minħabba illi wieħed irid ikun ottimist ħafna sabiex jaħseb li hemm soluzzjoni ċara, parti minn hekk inti dwar il-kreditu tal-lela et illi fil-fatt dak li għandu xieqsam il-banek tal-Greċja għandu bżon li kunem kreditu li jimxi minnajr tip ta' xkiel. Jina fil-fatt rrit nsaqsik eżattament allura din responsabiltajja parti mill-mandat tijak u fil-kuntest din id-diskussjoni li aħna qegħdin nagħmlu fuq il fat li ċertu dokumenti intom għom sigriti minn flok ma għom u tajtuhom lill-Parlament Ewropew. Allora kif beħsibkom timxu mal-Parlament Ewropew ħajkolkom l-istess eh, tip ta' starijiet u koll illi ħataqsmu maħna kif għamil fl-intervista jiena verament kont sorpriz dwar dak li għattinti fl-intervista u xtaqt inkun naf minna ħatijak jekk inti vera eċ dak li kien ikkwotat minħabba illi kolli ngħid li meta qrajt dan eh, ġibtajna wara widnejja. Għani prova nirrispondi l-ewwel mistoqsija l-ewwel. Il-banek sistemiċi, importanti sistemikament, naturalment se jkun hemm guidelines. U, dana se jfisser li se jkollhom anki xi ħidma xi jagħmlu huma sen najdu xinu għal emrol Ma anki sistemi IT, ma mulina posta, trasparenza, u inti semmejt anki kwestjoni strutturali. Illi tajt li ma tip struttura bankarja l-aħjar. Imma funzjonijiet kritiċi infrastrutturali faċilment izolabili b'mod li wieħed jista' jifhem x'inhu għaddej. Dan huma kollha kwistjonijiet li se nitkellmu fuqhom iva, il-guidance se jkun hemm dibattitu pubbliku fuq dan u ħafna minn dawn affarijiet forsi ta' fuq. U bad fuq l-intervju meta wieħed ħares liha fid-dettall hija eh, Principalment il-ħidma tal-SRB, l-intervista tibda bil-mistoqsija ġenerali, Iva, u veru li l-isposti huma etwan imma ġew analizzati minna u ġew anki autorizzati skont kif tiġi din eh, l-intervista. E inti tħoss li din ħaġa responsabbli u x'inhi relazzjoni mal-mandat tiegħek. Dina kienet il-mistoqsija tiegħi. Jiena naħseb illi il-sens tal-interview u affokat fuq l-SRB u l-mistoqsija, l-ewwel mistoqsija uh, fija għamilta kumment ġenerali u jien naħseb li din hija pjuttost ġenerali illi kulħadd għandu dritt uh, jagħmel. Grazzi. Ma rajtix, ma rajtux it-test ta' din l-intervista, forsi nimbat nistaqsi ktibatuli. Umbat forse nistaw nitkelmu fuq dan il-punt fil-grupp ta' ħidma tal-Unjoni Bankarja. Marco Valli. Grazie President. Ne ringrazja anki il-President Koenig li ti rispondi għal mistoqsijiet tagħna fil-din il-fażi preliminari. Għandi tlita mistoqsijiet. L-ewwel il is-selezzjoni tal-personal. X'qegħdin tagħmlu fuq dan? E kien tkomx eddin tamlu kontratti fissi jew temporani jew e kien tkomx se tużaw e, konsulenza. Umbat, inti itkellim fuq staff li qed jiġi preżentat mill-istati membri ħadd taħdmu fuq dan, selezzjoni by endorsement jew personali kwalifikat. Umbat mistoqsija teknika biex nifhem jekk is-sistema jux lest biex jirsolvi problemi ta' banek gbar bħal Deutsche Bank u Bank of Scotland, etc. Dawn, għet nitkellem jien fuq banek illi da f'dawn l-aħħar snin kellom eh, spekulazzjoni taw iktar importanza li spekulazzjoni Uh, eh, per eżempju, Deutsche Bank dal Wahlet waħlet fil-stress test f-marzu u wieħed irid jifhem li għandu iktar minn 55 biljon ta' derivati Aħna fuq il-staff aħna qed nofru kontratti temporani għal-issa, però huwa ċari li l-SRB qed tikkonsidra li dan l-istaff jistambat isir staff permanenti. Il l-istaff kollu kemmu kollu ġej mit-task force tal-kommissjoni hemm tminja oħra li qed jiġu minn esperti nazzjonali u aħna nirringrazzjawhom li l-istati membri li qed jappoġġawna u l-komplament huwa staff illi aħna eh, impiegajna. Għal daqstant dejjem se jkollna xi esperti nazzjonali, però pratikament se nibnu l-istaff tagħhom. E, fuq il-mistoqsija jekk is-sistema tistax tassorbixxi u jekk aħna nistawx nkunu zguri li anki banek gbar e, jistawx iġuri eh, ikollhom rizoluzzjoni. Jiena nista' ngħid li ħafna ħjar li fil-modi imma waċar li jekk waħda minn dawk il-banek gbar ikolla problemi eh, dana se jkollu xu effett fuq is-sistema u laqas jekk waħda mill-ġganti industriali l-istess ħaġa jiġri Imma anki dan għattu anki meta rispondejt li Sven Gigol, aħna qed nipprovaw nagħmluhom dejjem iktar riżolvibbli u nagħmlu l-affarijiet iktar trasparenti. U dan huwa dak li għamlu kollegi fil-Istati Uniti u anki l-fokus tal-istress tagħhom kien fuq hemm għal daqstant aħna qegħdin nimiraw għal pożizzjoni aħjar. U aħna pjuttost ottimisti fuq din. Grazzi, Barbara Kappel. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna, Sinjura. König tal-sarijiet tiegħek interessanti naturalment il-kwistjoni tal-Greċja hija xi ħaġa attwali ħafna li kulħadd qed u l-bieraħ il-President Draghi għal li bħalissa il-banek grigi għadhom situazzjoni sabiex jagħtu dawn il-garanziju l fristal kreditu li jem bżonn. Iżda għal l-bira rajt ukoll illi jista' jkun hemm ir-riżoluzzjoni ta' erba' banek grigi u aħna nixtiequ illi nsaqsu allura eh, bidel xi ħaġa situazzjoni sitwazzjoni U anke f'dak li għandu xaqsam il-banek tal-kapital jista' jkun hemm telf kbir ta' flus u jekk fil-każ li l-Greċja tfalli allura eh, dan il-tip ta' riżoluzzjoni tu dawn il-banek jistgħu mbagħad jispiċċaw bla valur ta' xejn kif qed tinti l-bira fil-Handelsblatt U allura dwar il-kreditu tal-emerġenza kif aħna nistgħu naraw illi ħajimxi? Sajna jiena naħseb illi eh, mill-pajjiżi mill-Awstrija aħna rajna illi kien hemm ċertu u ukoll. U fl-ewwel ta' Marzu ta' din is-sena il-nazzaritanza Rizoluzzjoni nazzjonali qalet illi fil-fatt għandhom pjan ta' riżoluzzjoni u dan kellu jkun ippreżentat sal-31 ta' Mejju dwar il kriterji vinkolanti. Dan għandu jkun ibbażat ukoll fuq ir-reviżjoni tal-assi illi morru minn 4 sa 7 biljun euro u dak illi huma sabu f'dan il-bank reġjonali dan il-bad bank fil-fatt illi kien għamil ħafna spekulazzjonijiet u investa f'ħafna minn dawn il-bonds. Il-Ministerju tal-Finanzi Awstrijak qal li dan il-bank issa jgħaddej bis-sistema ta' riżoluzzjoni junkel ħaj kompli din is-sistema sal-aħar tas-sena. Din fil-fatt kienet pospasta xi darbtejn iżda skont il-Ministerju tal-finanzi l-asset quality review miex tajba bizzejet għal dan il-bank partikolari u kienem u koll talba minnaħa tal-Commerce Bank. Issa nishtiq insaqsik u koll mistoqsija oħra fil-kontest ta' mekanizmu ta' rizoluzzjoni. Et ikun propost li eh, eh, il-mistoqsija, il-mistoqsija ija il-, -mistoqsija, il l sarbi kif ħa eh, fil-fat ħajatmu bl-artiklu 44 li ma tip ta' kriteri ħajkunu inklużi ħalli taraw li kunu a dispozizjoni ta'kom. Äh, ich glaube, das Interview war nicht eine Aussage, dass wir vier griechische Fl-intervista, dak li għattin fl-intervista ma kienx li fil-fat taħna ħana mill din il-rizoluzzjoni ta' il-babana, kien ma ċej bħal dan jina għet li fil-sena 2015 naturalment um, l-autoritajt nazjonali ta' rizoluzzjoni li huma responsabli fil- Greċja hemm erba banek illi għalihom huma responsabbli l-Bank Ċentrali Ewropew u aħna mill-ewwel ta' ta' sena d-dieħla għandna responsabilità aħna. Issa fil-każ tal-ħieta aħna għadna maħnix responsabilta, sena diħla ħajkon għad responsabilta ġifiri l-skambju ta' informazzjoni mal kollegi Awstrijaċi hija fil-kumpless tal-adri, ħalli naraw x'aħna x'tallimna, naraw x'mexa tajjeb, x'mexa ħażin. Ħalli nkun nistgħu nitalmu minn dak li ġara issa sabiex nipprova nwieġeb mistoqsija konkreta tiegħek dwar l-artiklu 44 wieħed mill-xogħlijiet eh, li aħna rridu nagħmlu fil kontest tal manual ta' Rizoluzzjoni u fuq dan qed naħdmu issa ġifieri kif aħna ħan niddefinixxu ir-rekwiżiti minimi għal ġbel liability ġifieri fil-kwistjoni tal-bejlen u rridu naraw kif nistgħu nidentifikaw il-problemi fil-każ tal-bejlen fil kassa ta' dawn il-punti kollha u għaparti minn hekk naraw kif nistgħu nkunu operattivi bizzet ħalli nkunu nistgħu niggarantixxu illi il-kredituri u il kif ukoll il-proprjetari ħajkunu wkoll imħajsa f'din il-ġerarkija. Skużani li tkellim bil-Ġermaniż minn Armando Knight. Grazzi. Mela, eh, għalaqna eh, sallaw il-round ta' gruppi politiċi, issa se jkun il-limita, minuta u nofs biss għal eh, mistoqsija u zewx minuti u nofs għal eh, risposti un batanra votazzjoni. Signora Alba. Grazzi ħafna. Iva, fl-ewwel ta' ġunju hemm fil fatt il-kjarifika li kienet qiegħda tirreferi għal-bosta banek Ewropea. Allura situazzjoni marret tal-lardi din tħasbek li l qiegħda edha tinkwetat mistoqsija xtaqt inkun naf eżattament x'taħseb fuq l-autoritajiet ta' rizoluzzjoni ta' pajizi terzi nafu illi kienem ċertu progress illi intlaħa mm, iżda x'taħseb illi jgħat jiġri fil-sitwazzjoni palissa u l-negozjati l-antkom ma mal-Amerika Latina. Qegħdin naraw ukoll li qed jittihdu miżuri mingħajr ma jkun hemm konsultazzjoni mal-awtoritajiet Ewropej. Matul din is-sena tas-sena 2015 dinja sena ta' tranzizjoni għalikom, ma taħsbux li l awtorità ta' riżoluzzjoni Ewropea għanda tibat l-linji gwida l awtoritajiet nazjonali għalli bekk u ma jkun jistaw jaraw li jżommu maħam dawn l-linji gwida għalli tikkontrollaw kontrollaw intom u Mela, għan itkellem fuq l-SMP downgrade ta' il-banek mux se nikkonċentra fuq dan għax dan huwa rifless parzjali fuq dak li jintkom votajtu fil-parlament meta għattu illi rating agency itneħi il-appoċ għal dawn il-banek u jina naħseb illi bħal kas ġenerali mux se jiġri. Jina mux nitkellem, mux namil kommenti fuq ekku miex adegwati jew le miex kwestjoni tiegħi, miex manda, miex kompetenza tiegħi. Mbagħad fuq il-parti terzi, fil-pajzi terzi. U bdejna nitkellmu mal-Amerikani, illi huma importanti ħafna lina, ma jidirlix illi bdejna diskussjonijiet mal-Amerika Latina. Imma eh, se niprovaw fil-futur Umbat, l-ħarbeċa fuq il-gwida, niprovaw naħdmu fl-imkien kemm jista' jkun mal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni nazzjonali, naħseb li sejra tajba, hawnhekk il-ħidma u qed nagħtuhom gwida, però aħna jna ftit xhur biss e, u ma nistgħux nestu kollox qabel ma jasal is-sajf. Grazzi. Issa Bervanx Beres. Grazzi President. U grazzi li signora Kienik. U nishtiq inauguralek suċċess fil-ħidma tiegħek biex tibda l istruzzjoni tiegħek kif qed tiddeskrivi. l istruzzjoni tiegħek hija parti hija inkluża f'pakkett u hemm pilastru nieqes meta waqafna l-SRB kien hemm l-idea li hemm neċessita li jkun hemm it-tielet pilastru E, illi dana jrid isir bil-garanzija ta' depositu. F'ċerti stati membri hemm ħafna tasib fuq is-sistema ta' supervizjoni u ta' riżoluzzjoni. Imma jekk tiġri riżoluzzjoni li se jkollha impatt mbagħad f'bank mod tangibli fi stat membru, allora mbagħad responsabilità għal eh, garanzija ta' depositi tibqa fuq livell nazjonali għal daqstan ta' unek mawx sinkronizzazzjoni kif eh, ġit maħluqa sistema. Fl-Unjoni Ewropea huwa ovvju illi dan huwa suġġett pjuttost diffiċli u eh, hemm suġġerimenti oħra pal eh, alternativi l-armonizzazzjoni ta' garanzija ta' depositu ja waħda mill-alternativi eh, u dak li qed jiġri anki fil-swieq tal-kapitali un kella alternativa oħra hija illi ma jkunniex biss garanzija ta' depositu ma anki sistema ta' assikurazzjoni ta' depositi. X'inti x'taħseb fuq dawn il-proposti u salima punt taħseb li dan huwa problema Eh, jina unek edha fl-ewel fil-lira. Salima punt dawn l-elementi huma importanti fl-opinjoni tiegħek anki meta niġu għal eh, konsolidament u leġittimità tal-istituzzjoni tiegħek. U għacċar, illi l-Unjoni Bankarja Iva, għandu bżon, għanda bżon ta' tlet pilastri. Iż-żewġ pilastri principali edin il-skema ta' garanzija ta' depozitu jena dejjem għat u l-ewwel pass huwa li jrid ikun armonizzat bħala sistema. Diġà hija ħaġa tajba li hemm armonizzazzjoni nazzjonali. U naturalment irridu nimxu, irridu niżviluppaw hawnhekk. Jekk qed ix qed tagħmel ħsara lil SRB dana għadu mhuwiex sistema wieħed fil-Unjoni Bankarja jiena naħma naħsibx, però din hija ħaġa li tista' tiġri fil-futur. Grazzi. Markus Ferber, kellim li mis. Afgan Scott, in the fakat. Grazie għafna nitkellem fil-qosser matul il-ġimma li għaddit li BA ħagġet bil-pariri tekniċi fuq li jes. Huh? fuq l-FIF u l fat aħna rridu naraw eżattament x'tip ta' volumi allura ħajkunu koperti għal bidu ta' din il-fażi u nkella għat-tmiem ta' din il-fażi dawn il-tip ta' volumi allura li kienu eh, ħarġu fl-istqarrija jagħmlu sens u anke dwar kontribuzzjonijiet dwar li għandhom ikunu intużati din il-fażi dan il-1% wet ta', ta volumi jagħmel sens jagħmel sens li fil-bidu tal-fażi tal-ħidma tagħkom ikolkom livelli iktar għoljin milli fit-tmiem? These are very valid questions and we have just started to work on them within. Aħna għadna kif dina naħdmu fuq din il-kwistjoni fil-kumbitat tagħna. Fil-bord ta' riżoluzzjoni singola wieħed eh, eh, jispera li eh, il-fondi huma prezenti huma hemmhekk mliktar iktar kmini possibbli ma qed diskutu dawn il-problemi anki mill-Kummissjoni un mbagħad naraw x'jiġri. Kienet risposta pjuttost miftuħa x'għadna ma nafux. U sadat Meta il-suq se jkun jaf kif se tiġi interpretati il-proposti minna ħatakom? E, jena e, e, konna għet nistennew illi nirsolvu di sal-ħarifa. Issa edin niddiskutu mal kummissjoni u l kummissjoni għed tikteb il-livell li mis u aħna tlabna eh, illi il-Kummissjoni tasar għal tini livell umbat l-implementazzjoni namlu għabbażi ta' da. Pero il-dokument EBA identifika il-bżon illi ikunem livell minimu tal-fond 55 biljun u illi ma jipermettux inqas ġbir tal-kontribuzzjonijiet. U importanti illi dana jisir b'mod solidu għax dina se tkun il-bazi biex inkunu nistaw niġbru dawn il-55 biljun euro. Grazzi. Peter Zimon. Frau König. Signora König, inti għamilta bitċara kemm kien hemm stati membri li għadhom ma implementawx il-BRD minkejja illi kellhom l-obbligu li jagħmlu dan sa tmiem is-sena 2014. Jiena kif kun saqsi lilek, kejja nimmaġinaw illi fost dawn 11 stat membru li għandhom implementawx il-BRD hemm il-pajjiżi membri ġodda, pajjiż membri kbar, żgħar Inti x'taħseb dawn l-istati membri li għadhom ma implementawx il-BRD xorta waħda għedin fil-pożizzjoni illi kollom rizoluzzjoni tal-BRD jew nkella eh, dak li ħalla 16 ċittadini li jagħmel tajjeb allura din l-kompetenza inti mill-attività tagħkom li ħatibda attiva bissieħ is-sena 2016 ħad ippruvaw tipproġu iktar pressjoni fuq dawk il-11 stat membru li għandhom ma implementawx il-BRD ħalibek fl-attivitajiet tal- l-istituzzjoni ta'kom ma jkun hemm l-ebda xkiel issa dwar il-ħlas fil-fond ta' riżoluzzjoni. Kif besibek tara illi dawn il-11 stat membru jagħmlu l-kontribuzzjoni li hemm bżonn? Taħseb li dan ħajkollu effett fuq il motta kif intom ħataħdmu jew le? Jien naħseb illi l-ħdar pożittiva, risposta pożittiva hija illi stati membri kollha għandhom rappresentanti dedikati fil-plenarja, jfisser li qegħdin naħdmu fl-imkien, so, però ek m'għandniex il-bażi legali E, se tkun ħaġa diffiċli, inti taf aħjar minni li saċertu punt il-direttiva tista tkun applikabli mill-ewwel, però ma nafux għal daqstant jiena qed niprova naġġel biex il-BORD tiġi implementata u l-ħaġa pożittiva hawnhekk hija illi kważi l-istati membri kollha diġà bdew jibnu l-infrastruttura anki fejn miex preżenti il-ħlas għal-font u għacċar u għed irid jara xinu il-ftejim intergovernamentali u l-istati membri kollha jridu jħalsu il-kontribuzzjoni tagħhom. Allora jena għalissa rifjuta naħseb jekk dan mhux se jiġri. Ogmar, Gunnar Hockmark, grazzi għal prezentazzjoni. U jiena nishtiqna nagħmel mistoqsija aktar ġenerali. X'inhija l-opinjoni tiegħek fuq kif tbidlet eh, tbiddel il Id-diskutajna fuq il-bidliet kollha interessanti, però hija ħaġa interessanti għalija nisma' minn għandek x'inhija l-opinjoni tiegħek fuq kif eh, eh, tjiebet ir-risolvibilità tal-bannek u kif naqqasna riskju għal-banek. Forsi il-leġizlazzjoni għadha ma ġietx implementata fl-istati membri kollha, però fl-opinjoni tiegħek kif se tkun is-sitwazzjoni la darba din tkun eh, finalizzata? Għax hemm forsi azzjoni oħra xi jittieħdu wkoll. Hija dejjem ħaġa diffiċli li wieħed jagħti informazzjoni assoluta, però jekk konsideraw l-implementazzjoni tal-bidliet legali. E, anki il-ħidma li saret sissa biex ninsistu biex il-banek jamlu e, pjanifikazzjoni tar kupru mux l-istati membri kolla imma għal-banek importanti kienem front-loading mill-EFSB jina naħseb il-irrisolvibilità zdidet meta nqablu għamal krizi. Għadna ma wasalniex, eh, eh, għad irid eh, isir ħafna ħidma, sistema però hija ħafna iktar trasparenti u mill-li kienet. Imma enti taf li għatem ħafna xisir. <clears throat> Grazzi. Issa l-aħħar mistoqsija Fernandez. Grazzi ħafna, Sir President. Natik merħba fost nawek, Sinjura Signora König Jiena nixtieq nerġa' nisħaq fuq il-mistoqsija li għamlet lek Provanx Beres, ġifiri fuq il-fondi ta' garanzija ta' depozitu nazzjonali u l-fond ta' garanzija Ewropew kif ukoll il-fond ta' riżoluzzjoni daw li tnejn flimkien jiena ma nistax nifhem. Għall-istaff se jkonna 3 minuti ta' sospensjoni għal biex tippreparaw ruħkom għal-voti. Għal dastant jek joġobkom zommu silenzju għahre nispeċaw diskussjoni għax huwa diffiċli nkella għal-kellima. Juna kabo dinten. Grazzi, Sur President. Jina kontet nejt li ma nistax nifhem għalfejn il-fond ta' rizoluzzjoni jgħat ikun ibbażat fuq perċentwal biss tad depositi finanzjali. Iżda fil-realtà aħna qegħdin naraw li l-fond ta' Rizoluzzjoni b'xi mod ieħor għandu jkopri ir-riski passivi u mhux id-depożiti minħabba li il-depositi diġà għandhom ċertu garanziji nazzjonali. Issa aħna din naraw ukoll li b'xi ċertu mod il-banek qegħdin ukoll jikontribwixxu għal fondi ta' garanzija nazzjonali u għedin u koll jikontribuxu għal fond ta' rezoluzzjoni. Issa, għedin naraw illi minħabba illi dawn il-fondi għanna dawn il-fondi internazjonali, aħna rridu naraw eżattament kif il-banek u kif l-istati membri ħaj jikontribuxu għal dawn dan il-fond ta' rezoluzzjoni Ewropew. Issa fuq il-level finanzjarju aħna għadna bħalissa naraw kif nistgħu nifinanzjaw id-dejn b'tali Eh, mod li jista' jkun sostenibbli minħabba li din kienet xi ħaġa li verament diskutejnija aħna matul il-kriżi finanzjarja u ekonomika f'dawn l-aħħar ftit snin. Ma taħsibx li eh, id-depożiti fil-fatt u l-ħarsin ta' dan id-depożiti jista' jgħinna sabiex aħna nerħulsu minn din il-problema tad-dejn u apparti minn hekk fil-konsultazzjonijiet li aħna kellna aħna rajna li sanzjonijiet li ħajimpon il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Awtorità ta' Supervizjoni għandhom itejbu il-Fond ta' Rizoluzzjoni Ewropew. Inti x'taħseb illi hemm lok illi titjib ta' dan il-Fond ta' Riżoluzzjoni ikun analizzat aħjar fil-ġejjin ringrazzjak. Try to answer. Niprava nirrispondi l-ewwel mistoqsija. L-ewwel. Il-referenza għal kontribuzzjoni tal-fond mill-depositi kienet deċiżjoni politika. Dina kienet id-deċiżjoni li tieħdet u seta anki eh, jinkludi il-balanzi totali. Jekk aħna aħnex qed no, natu wis pis li sistema mm, jekk ikonna font wieħed ta' rizoluzzjoni wara kollox dan u għal prezz tal-sikurezza ta' sistema u, u bla dubju eh, il sistema bank tal-banek eh, għandu eh, l u koll. wkoll. Dispjaċini ngħid imma dan huwa għadak li rridu nonfqu biex ikollna s-sistema. Eh, fuq it tini mistaqsija minix zgurek fimtek sew. Inti kont qed proponi illi sanzjonijiet minnaħa tal-regolaturi u l-Bank ċentrali jistaw jiġu użati jistaw jiġu użati biex jikontribuxu lejn il-font. Idea tajba ma miex Fidejja deċiżjoni. Grazzi li signora Koning tal-SRB għal din il dan ismiħ utli ħafna se jkollna eh, ismiħ ieħor f'Ottubru u qabel dan se nkunu votajna fuq il stejn bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u għal daqstan se nibdew kooperazzjoni istituzzjonali eh, eh, tajba ħafna. Grazzi ħafna.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 So, dear colleagues, I think we can start now with the vote. Mela, nistaw nibdew b'vot, issa bil-vot. Kif tafu, l-ewwel vot hija rikonsultazzjoni Sur Demazi. Jiena xtaqt ngħid fil-protokolli li m'għandix il-karta il il karta u se jkolli nivvota bil-karta ek. E, e, hemm nies oħrajn l-istess problema le sur Ortason. Jiena nixtieq nitlob posponiment tal-rapport Beres għax dan l-informazzjoni waslet fi fil-ħodu u kien diffiċli nitkellmu ma' kollegi. U tini aħna tlabna li kunem 27 emendi li jiġu konsiderati separatament hemm kwestjonijiet politiċi sensittivi ħafna li mhumiex koperti bil-kompromess u l-lista tal-voti mhijiex eh, lesta. U nixtieq li jkun il-posponiment. Hemm żewġ affarijiet differenti. Il-kwistjoni jekk l-emendi mhumiex koperti jew le, eh, din hija deċiżjoni ħatta ħatta jien stess. Eh, dan jiddependi mill-konsiderazzjoni. Fuq il-posponiment tal-vot, il-rapporter jgħid illi inkomplu bil-vot u anki l-opinjoni tiegħi jekk inti naturalment titlob il-posponiment nistgħu nivvotaw fuq. Però l-ewwel net qed nitkellmu fuq il-ħlasijiet. Meta naslu mbagħad għal eh, proposta beres nistgħu nitkellmu fuq il-ħlasijiet. Tixtieq nitkellem fuq il-ħlas? Mela qed nivvotaw l-ewwel fuq il-ħlas. Il-punt numru 9 tal-aġenda. Rekonsultazzjoni skont ir-regola tal-artiklu 73 tal-regola ta' proċedura. Il-rapporter ta' jani talab jitkellem nistantik minuta. L-ispejjeż tal-frammentazzjoni tal-suq tal-ħlasijiet online huwa iktar mill wieħed eh, fil-mija tal-GDP. U eh, u dawn se jkunu imnaqsa dawn l-ispejjeż U dan huwa riżultat importanti ħafna li aħna eh, deċidejna li defendejna l-prioritajiet kollha tagħna. Għastant jiena nixtieq nirringrazzja x-shadow eh, rapporters, nirringrazzja anki l-President Ferber, li kien President ta' Trialogi u kulħadd eh, daw kollha li għamlu l-ħidma tagħhom. Grazzi ħafna għanna reġislazzjoni importanti, issa liġi importanti u se votaw nominali. Mela l-ewwel ħanamlu prova biex naraw dan eh, huwa test il-votazzjoni miftuħa. Okay, the vote is closed. Now we Tajjeb, il-votazzjoni issa maluqa, sur Karas mandux karta. Mela min min huwa min kard? Is-sur Demazi u sur Karas. Tajjeb hekk veru? Hemm kollegi l-oħrajn kolla għandhom il-kards. Mela nistaw issa nivutaw fuq il-test maqbul fuq il- fuq il-servizzi ta' ħlasiet, il-votazzjoni miftuħa. Għaw, jem zewċ IPPs zejda ek nikkonsidraw anki li sur karas. Għatanna wieħed zejiet. Tajjeb issa. Prima luqa. Għaddit. Nifirhu. Issa għaddu proċedura. Mela, rapport beres għaw talba għal posponiment. Jekk hemm kollegi oħra li qed jagħmlu l-istess eh, talba mhux neċessarju. Nistgħu nivutaw fuq it-talba ta' posponiment. Nixti nitlob li wieħed jitkellem favur liħor kontra jekk tridu. Iva, grazzi President, jina nishtiq nitċara ħaġa. Jina għadni kif smajt il-mistoqsijiet tal-sur Ert Ortosan li rigwardaw l-emendi. Aħna għanna problema simili. Aħna 15 tal-emendi tagħna iddaħlu fil-kompromessi u aħna ma nħossu li mem lebda rabta tal-emendi tagħna mal-kompromessi. U daw il-kompromessi se nivutawom kontra għax m'għandhom lebda rabta mal-emendi li għamilna aħna. U jiena nishti u nixtieq nkun naf Eh, eh, jiena nixtieq li kunem hemm proċedura rikonoxxuta eh, u differenti mill-kompromessi illi huma inklużi. Ma nistax nara li ma proċedura nista' nuża u fil, fil regolament ma narax fejn hemm <clears throat> diskrezzjoni u għacċar ħafna. Jiena nista' nirrispondik, però aħna mhux se jkollna dibattitu fuq dan. Il-punt huwa ċar Issa, risposta hija din. Il-emenda tista' taqa għal żewġ raġunijiet. Waħda hija għax hija koperta bil-kompromess u l-oħra hija għax hija f'kontradizzjoni mal-kompromess. Naturalment jekk jiġi adottat it-test tal-kompromess, allora l-emenda taqa. U dina hija raġuni li għaliha waħda jew tnejn mill-emendi mhumiex qegħdin se nivutaw fuqhom. Dan huwa l-evalwazzjoni tar-rapporter u jiena eh, verifikajt u appoġġajt din hija l-lista eh, tal-voti ma nistax ikonna dibattitu fuq da. Issa għandna talba għal biex nipposponu l-vot. U fuq dan jekk hemm kollega li jixtieq jappoġġa din it-talba u mbagħad nistgħu nitolbu xi ħadd li jitkellem kontra. Aħna nixtiequ li jkun hemm postponimenti ma b'ġustifikazzjoni differenti. Aħna għandna 75 uh, uh, paġna tal-lista tal-votazzjoni. U ma nistax ikun illi nispiċaw fil nofsija Allora f'dan il-kas li tolbok titkellem fil-qosor għax inkella kien komplu b'dan il dibattitu sen kunu tard. L-objezzjoni tiegħek hija eh, ċara, irridu natu iktar żmien, il-talba hija ċara. U dana huwa inkoraġġament biex nitkellmu fil-qosor. Issa, Il-rapporter irrit jitkellem kontra l-vot nissuponi? Le. Isur Luke. Jekk għandek xaħġa eh, zej eh, oħra xtajt, jekk tajt l-istess ħaġa, ħanajdlek eżattament xtajt. Jiena nappoġġa il talba ta' posponament eh, mill-kollegi u għandi raġuni oħra u koll għax jidir li li li. Iva, jiena mux nħallik eh, tispiċċa. Il-talba ja wahda, dawn l proċeduri. Il-talba ja fuq il-proposta. E, e, e, aħna għanna bżon ta' intervent ta' favur u intervent kontra. Dini għal-proċedura. Kulħat jista' jasal għal u jipprezenta ġustifikazzjoni oħra. Għanna diġa żewġ raġunijiet biex nipposponi. Issa ħan votaw fuq il-posponiment. Dina miex parti mill-proċedura. Is-sur Balsu. Sur President, permetti li jena naħseb li watajjeb li kullħat kull l-opportunità eh, li jitkellem ħalli bekk res u raġunijiet tagħhom issa jekk dan u xħaj jibidda riżultat din hija kwestjoni differenti. zal proċedura ma taġobni jekk ikun hemm kollegi li fil-fatt li jixtiequ jitkellmu jena naħseb li għandna nippermettulhom li jitkellmu minħabba li eh, kulħadd għandu dritt li jesprimi ruħu. I'm sorry, there is a Id-dispjaċin, imma hemm talba għal posponiment tal-vot. Jiena tlabt. Et-talba e, e, e ja sempliċi li posponu l-vota. Jiena tlabt, tlabt tlabt interventa favur u għed kontra, din hija proċedura normali, jek tridu zidu u ġustifikazzjonijiet ulterjuri nistaw namluħ, ma mlebda sens, għax il- Il-mozzjoni ċara, aħna smajna punt fuq id-distribuzzjoni tal-kompromessi, kien hemm punt ieħor fuq eh, impenji oħra, eh, il-lista kienet twila wes, għandek ġustifikazzjoni oħra. Iva, għandi ġustifikazzjoni oħra kif kont etnajt ngħid meta bdejt nitkellem. U din hija illi hemm eh, eh, kompromess ġdid li qed jiġi introdott mill-rapporter li mhuwiex kompromess illi huwa hija e ħaġa li introduċa ir-rapporteri li emenda separata illi l-emendi illi ġew eh, illi ġew prezentati fi żmien mill-gruppi l-oħra u daw ġew esklużi minnek. U dena mhijiex proċedura ġusta fil-kumitat. Grazzi, smajna eh, ir rapporteri jixtieq xi ħaġa le mela nistgħu issa nivutaw fuq it-talba ta' posponiment. Min huwa a favur tal-posponiment tal-vot? Min huwa kontra? E, ma ditx namlu verifika l-votazzjoni miftuħa. Aw EPP wieħed żejjed? Il-votazzjoni magħluqa? Mela ma ditx. sewa, mela rridu nivvutaw. Għet jajdu li għonek li rridu nivutaw l ewwel kompromess E, ma nafx għaliex pero. Le, l ewwel A, skużawni, l ewwel kompromess A. Minu a favur? Kontra? Għadda. Kompromess E. Favur? E. Skużawni, torti għaj. Il-kompromess E fi herba parti. L-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tielet parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. L-ewwel parti, raba parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Issa naddu kompromess B Favur. Kontra. Astenzjoniet. Addi. Kompromess ċe. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Addi. Kompromess de. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Addi. Issa għaddu kompromess F. Di għadna kif votajna. Mela kompromess F favur. F, l-ewwel parti, skużawni. Għanna vot maqsum. L-ewwel parti favur kontra. Astenzjoniet, għaddit. Tieni parti. Favur kontra. Astenzjoniet, għaddit. Kompromess G, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Kompromess H, żewġ parti, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Tieni parti favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Kompromess I. Favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 183, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Empl 2 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess J f'ħames partijiet. L-ewwel parti. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Tieni parti. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Tielet parti. Favur kontra astenzjoniet għaddit. L-raba parti. Favur kontra astensjoniet għaddit ħames parti favur kontra astensjoniet għaddit. L-emenda 206 Iva favur kontra astensjoniet maddit maddiċ. 207 favur kontra astensjoniet maddiċ. 211 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 212 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 213 eh, favur kontra astenzjoniet maddiċ. 216 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess K. Favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda 208 38 favur kontra astenzjoniet maddiċ 243 favur kontra astenzjoniet maddiċ kompromess L sitt partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddiet e tieni parti favur kontra astenzjoniet għaddiet tiret parti favur kontra astenzjoniet għaddiet, rabu parti favur kontra, astenzjoniet għaddiet, ħames parti favur kontra, astenzjoniet għaddiet, sitt parti favur kontra, astenzjoniet għaddiet. Emenda 267 favur kontra astenzjoniet maddiex Il-kompromess hemm fi tliet partijiet. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddi għadda. Tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 286 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess N, favur kontra astenzjoniet għadda. 295 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 299 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 300 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Imkot 2 favur kontra astenzjoniet għaddit imko tlieta favur kontra astenzjoniet maddiċ, imko erba favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess o żewġ parti, l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għadda. Et-tieni parta favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess P Żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għadda, t-tini parti favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 300 u design, 319 favur kontra astensjoniet maddix, e, imko 6, favur kontra astensjoniet um, maddix. Kompromess Q favur kontra astensjoniet għadda, kompromess R favur kontra astensjoniet Għadda emenda 364 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 367 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 368 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Jek joġobkom u dejkom moċar, kompromess esse. zoċ partijiet, Favur kontra astenzjoniet għaddit, tini parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess te. Zoċ partijiet, pa, l parti favur kontra astenzjoniet għaddit, it tini parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 494. Favur kontra astenzjoniet għaddit, Kompromess U favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess V favur kontra astenzjonijiet għadda. Imko fa, hamsa favur kontra astenzjonijiet maddiċ. M plus 6 favur kontra astenzjoniet maddiċ M plus 7 eh, favur kontra astenzjoniet għadda, M plus Tminja favur kontra astenzjoniet maddiċ, empli Disa favur kontra astenzjoniet reġe. Empel 13, fit nasu flet partijiet favur kontra astenzjoniet maddiċ, it-tini partijiet favur kontra astenzjoniet għaddiet, it-tret parti favur kontra astenzjoniet maddiċ. Empel mistax favur kontrastanzjonijiet ma diċ, Empel sittax favur kontrastanzjonijiet ma diċ, Empel sbatax favur kontrastanzjonijiet stanzjonijiet. Għaddiet Empel twintax favur kontrastanzjonijiet stanzjonijiet. Għaddiet. Kompromess w favur kontrastanzjonijiet stanzjonijiet għaddiet. Kompromess x Żewġ partijiet l parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet. L-emenda 446 favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ, kompromess waj favur kontra stanzjonijiet għaddiet. <coughs> Kompromess t Faqsum fit tlet partijiet l parti favur kontra stanzjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra stanzjonijiet għaddit, it-tielet parti favur kontra stanzjonijiet għaddit, kompromess għadoppja żewġ partijiet l parti favur kontra stanzjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra stanzjonijiet għaddit, kompromess A, B maqsum fit tlet partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tielet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess AC maqsum f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, jekk iġobkom u l-idejkom sew it tini parti favur kontra astenzjonijiet. Għaddiet, emenda 502 favur kontra astenzjonijiet maddiċ kompromess AD favur kontra astenzjonijiet adda l-emenda 520 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 522 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 523 favur kontra stanzjoniet maddiċ, 524 favur kontra stanzjoniet maddiċ, kompromess AE favur kontra stanzjoniet maddiċ, kompromess AF maqsum fit tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra stanzjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tielet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 446 favur kontra astenzjonijiet ma ddietx 551 favur kontra Ma għet ħamsin ma dix valde ma nivitawx fuq mela kompromess għag favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess AHK favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess AI tatika favur kontra. Skużawni, biss il-partijiet mela l-parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet, il-parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess A je favur kontra stanzjonijiet ta Kompromess AK favur kontra stanzjonijiet għadda. ma maqsum żewġ partijiet l-ewwel. Parti favur kontra stanzjonijiet. ma it tini parti favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Imkotnax favur kontra stanzjonijiet maddiċ. Kompromess AL favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess AM maqsum zoċ partijiet favur kontra stanzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 619 favur kontra stanzjonijiet ma' kompromess AN Masuma ħames partijiet l-għal parti favur kontra stanzjonijiet għaddit, it-tini parti favur kontra stanzjonijiet għaddit, it-tret parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, t rabba parti favur kontra stanzjonijiet għaddit, il-ħames parti favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess AO. Zewċ partijiet l-għal parti favur kontra astenzjonijiet għadda, tini parti favur kontra astenzjonijiet għadda, kompromess a P favur kontra astenzjonijiet għadda, kompromess a E search partijiet, l parti favur kontra astenzjoni ta' Tini parti favur kontra astenzjoni ukoll, kompromess a R l parti favur kontra astenzjoni tiet it-tieni favur kontra stanzjoniet. għaddiet, kompromess AS favur kontra stanzjoniet. għaddiet, kompromess AT maqsum żewġ partijiet favur kontra stanzjoniet. għaddiet, tieni parti favur kontra stanzjoniet. għaddiet, kompromess AU favur kontra stanzjoniet. għaddiet, kompromess AV favur kontra stanzjoniet għadda kompromess eh, Limis, favur kontra sanzjoniet għaddit. Emenda 709, favur kontra sanzjoniet maddiċ. Kompromess għaw, favur kontra sanzjoniet għadda. Kompromess għax, favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess għaw Y favur kontra stanzjonijiet għadda kompromiss AZ favur kontra stanzjonijiet għadda emenda 758 favur kontra astenzjonijiet ma tiċ kompromess BA favur kħiġobkom għallu jidikom sew kontra stanzjonijiet għadda Compromise BB favur kontra stanzjonijiet. Għadda kompromess BC favur kontra stanzjonijiet. Għadda kompromess BD favur kontra astenzjonijiet. Għadda kompromess BE favur kontra astenzjonijiet. Għadda kompromess BF favur kontra astenzjonijiet astenzjonijiet għadda. Kompromess BG favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess BH favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess BI tattika l-ol parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, it-tini parti favur kontra astenzjonijiet. Għaddit u koll emenda 819 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ 820 favur kontrastanzjonijiet stanzjonijiet għaddit. Mxa fejn votaw fuq il-test oriġinali, le? Mela jekk eh, tixtiequ ċekja fuq 820 kieġobkom, b'ħafsen miftuħa. Nara il-votazzjoni għaddiet kompromess BP favur kontra ta' dawn. Emenda 66 favur kontra astenzjoniet ma Emenda 70 favur kontra astenzjoniet ma Kompromess B e, favur kontra astenzjoniet għaddit. l għol parti t-tini parti favur kontra astenzjoniet t Tret parti favur kontra astenzjoniet. Għaddit. L-emenda disajn favur kontra stazzjonijiet ma ddiċ, emenda wieħed u disajn favur kontra stazzjonijiet ma ddiċ kompromess BR favur kontra stazzjonijiet għadda BL favur kontra stazzjonijiet għadda imko G favur kontra stazzjonijiet ma ddiċ Kompromess BS għanna emendorali ħas għal partit tal-ħodor ivitaw l-ewwel fuq l-emendorali dawk favur dawk kontra sanzjonijiet. Nistgħu nivutaw fuq għal naħseb li mhix distan dan rridu ngħidu li dom nasebajn sija ninnegozjaw naraw jekk nistgħux ninkludu dan il-kliem jew le kultant deċidejna illi Iva ħan ikluduhom jew leġi firri naħseb illi jiena nista' ngħid illi fil-fatt nista' oġġezzjoni għall-emenda orali minħabba illi domna 70 il nnegozjaw u deċidejna xi ħaġa ġifieri allura naġġezzjona jiena ħe għall-emenda orali. Għandi bżonn erba' minn nies illi joġġezzjonaw sowa għanna daw l-erba minis ma nivutaw fil-kompromess minna jenna orali favur kontra stenzjonijiet. Għadda l-kompromess bekka favur kontra stenzjonijiet. Għadda kompromess be emme favur kontra stenzjonijiet. Għadda kompromess be jie favur kontra stenzjonijiet. Be o, skużawni, favur kontra stanzjonijiet għadda seb j favur kontra stanzjonijiet għadda 129 favur kontra astenzjonijiet ma diġ 130 131 bemendorali Favur kontra għanna ġezzjoni elementarali erba minnis għanna bżon sewa. Mela nifużaw fuq eh, il-test minar elementarali favur kontra stanzjonijiet għaddit fuq 131 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa għanna vot zejet minnaħa tal-PPE votazzjoni maluqa. Empl A favur kontra stanzjonijiet, ma' 132 favur kontra stanzjonijiet, maddiċ 133 favur kontra stanzjonijiet, maddiċ 134 favur kontra stanzjonijiet, maddiċ 135 favur kontra stanzjonijiet, maddiċ 136 favur kontra astenzjonijiet, maddiċ 137 favur kontra stanzjonijiet, maddiċ 139 favur kontra stanzjonijiet, maddiċ 140 favur kontra stanzjonijiet, maddiċ imko ċe favur kontra stenzjonijiet, ma diġ imko de favur kontra stenzjonijiet, ma diġ imko e favur kontra stenzjonijiet, ma diġ Il-test oriġinali citation numru wieħed favur kontra stenzjonijiet għaddiet, it-tieni waħda favur kontra stenzjonijiet għaddiet, citation 2 a Għanzi l-emenda t-nejn, issa, favur kontra s astenzjoniet maddiċ, citation, tlita test originali favur kontra s astenzjoniet. Għaddiet numru 4. Sorry? Vote on block. Ah, vote on block, ok. Nivutaw fuq daw kollha bħala eh, group minn erba erba snejna fil-fat favur kontra stanzjonijiet. Għaddit l-emenda numru 3 favur kontra stanzjonijiet. Ma ġiċ test oriġinali favur kontra stanzjonijiet. Għadda l-emenda numru 4 favur kontra stanzjonijiet. Ma ġiċ test oriġinali favur kontra stanzjonijiet. Għadda il-test oriġinali citation numru 11 favur kontra stanzjonijiet. Għaddit Emenda numru 5 favur kontra stanzjonijiet ma ddiet, il-test oriġinali favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Citation 13 u 14 fl-imkien jek taqblu favur kontra stanzjonijiet għaddew. Emenda 7 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 8 favur kontra stanzjonijiet Ma Maddiċ emenda disa favur kontra ma maddiċ test originali ta' citation 15 favur kontra estensjonijiet, għaddiet l-emenda 11 favur kontra ma maddiċ test originali ta' citation 16 favur kontra Aħjar nċekja għadi test oriġinali ta' numru 16. Nal-votazzjoni. Għaddit. Dak kien test oriġinata tal-citation 16 tajjeb me mela l-element numru 12 favur kontra sanzjoniet. maddiċ, test oriġinali tal-citation 16 favur kontra sanzjoniet. għaddit. Emenda 16 favur kontra sanzjoniet. għaddit. Emenda 20 favur kontra sanzjonijiet maddiċ test originali tal-citation 19 favur kontra test originali nasab li kullħat huwa favur test originali ta' citation satax.